Okay, colleagues, I'm going to... Aziz kollegi, kħiġobkom, nibdaw bil-laqa tal-lum. Mafusin bil-ħin, u għaldaqstant l-għannet naddu għall-adozzjoni tal-agenda. Kulħat jista' jaċċetta? Tajab pwis, grazzi. Issa fuq l-avviżi tal-President nfakkarkom dwar il-laqa tal-koordinaturi fuq il-programm tal-2014 fuq ismieħ u delegazzjonijiet. Il-gruppi intalbu biex il-segretarjat ikun marraf dwar jekk jishtiqux imorru għal zjara ta' delegazzjonijiet is-sena d-dieħla. Palma tafu ħajkun hemm zjara waħda fl-ewwel nofs tas-sena, mbagħad fuq ismieħ pubbliku għanna mbagħad il-punt li jmiss l studio ġenerali għaliex missa jkun hemm l-ebda studju li kienet deċiżjoni tal-koordinaturi. Fuq il-komitoloġija l-koordinaturi ħadu nota tal- il-newsletter 20 tal-2013 ta' settembru. Dak kollox fuq il-laqta tal koordinaturi ta' 30 ta' settembru. Ta' jepwis? Għanna jisu punt wieħed fuq l-agenda fil-fatt li huwa il-pakket ferroviarju u għalek kem ti permettu li nirranġa dokumentu nistaw nibdow dan il-punt. Irridu napprovaw il-minuti l ora qabel kollox ta' 16 u 17 ta' settembru, kulħadd jista' jaċċettom? Grazzi. Mela, r-raba pakket ferroviarju, kollegi, għanna sa' sitta u kwart biss u nishtiq infakkarkom li din hija l-diskussjoni tal-bidu fuq dan is-suġġett. Għandaqstant irridu kemm jista' jkun possibbli ma noqdux nirrepetu dak kollu li jgħid kulħadd. L-intenzjoni tiegħi hija li l-ewwel qabel kollox nindirizzaw ir-rapport tas-sur El Kadrawi flimkien ma' Shadow Rapporters, unbat ir-rapport ta' Sur Grosh shadows unbat ndaħħal fi diskussjoni l-Kumitat ta' Raġuni, unbat il-Kummissjoni, mbagħad niftaħ dibattitu għal kwalinkwa membru ieħor biex jikkommentaw fuq żewġ rapporti jew fuq wieħed minnhom. Unbat l-istess ħaġa ser nagħmel bil-rapport Bilbaw Kramer u Zile biex bekk umbat jifdlenna r-rapport ta' Sur Kolicek li minkejja li huwa importanti m'għandux daqshekk emendi bħal l-oħrajn. Walek jekk tistgħu taċċettaw nistgħu nimxu hekk. Nitolbokom tejnuni biex nżommu mal-ħin. Naddi erba' minuti lir rapporters imbagħad nagħti tliet minuti lix shadow rapporters, il-Kumitat ta' Raġuni ikollu opportunità jitkellem darba għal ħames minuti mbagħad il-Kummissjoni għal ħames minuti wkoll fuq ir-rapporti il kadrawi u Grosh u tliet minuti fuq Bilbao Kramer Zile u mbagħad żewġ minuti, tliet minuti fuq ir-rapport Kulliċek. Mbagħad il-kollegi l oħrajna jkollhom żewġ minuti. Biex bekk nittamaw li nkun nistgħu nżommu mal-ħin. Nibdew bir-rapport Said El-Kadrawi erba' minuti l-arloġġ ħajkun qed Għaddej ġifiri t personali imma zommu mal-ħin, jek ġobkom. Erba minuti sur Erkadrawi. kadrawi Grazzi, President. Fil-waqt li għandi l-unur li nitkellem l-ewwel persuna f'dan id-dibattitu għaliex ir-rapporti għandu l-iktar emendi għandna ħafna xogħol dimna Iżda forsi jekk tippermettu li ngħid kentejn dwar il-filosofija li xtaqt napplika fir-rapport fuq il-ftuħ tas-suq Nixtieq nisħaq li għalija liberalizzazzjoni m'għandix tkun għan fih innifsu. Iżda jista' jkun strument b'inċentivi li jista' jikseb ħafna. Però nistgħu niksbu dan l-għan biss jekk il-ftuħ tas-suq jimxi jitfid biktar protezzjoni soċjali aħjar għal ħaddiema u iktar drittijiet b'saħħithom għal passiġġieri u għal skema tal-ħruġ tal-biljetti, ecc. Mbagħad naraw il-ftuħ tas-suq, is-servizzi tas-trasport ferroviarju u l-obbligi tas-servizz pubbliku. Ġifri ma rridux noqogħdu nagħżlu l-aħjar hawnhekk. Però l-istati membri ħajkollhom bżonn ikollhom biżejjed lok għal flessibilità biex jistabilixxu n-networks tagħhom ħalli bekk ikun hemm taħlita ta' kuntratti pubbliċi u privati. U bekk il-passiġġiera kollha jkun jistgħu jgawdu minn servizzoli ta' servizzoli. Rridu nqisu wkoll il-tipoloġiji ta' networks, il-network stess, il-densità, l-organizzazzjonijiet differenti tal-istruttura, affarijiet differenti li huma marbuta mal-ftuħ tas-suq. Ġifieri fl-opinjoni tiegħi jridu naraw kif il-passiġġiera ħajraw titji fl-istati membri. Fluq l-istruttura jiena qed li kemm jista' jkun fejn nistgħu insaħħu il-punti fuq is-superviżuri naħseb li din idea tajba, rridu naraw struttura integrata vertikali fis-seħħ hemm xi emendi propju li ressaq fuq dan il-punt. Issa ndura l-emendi minn membri oħrajn 540 emenda fil-fat li tresqu parti tijaj ikapru bosta kwistjonijiet firxa wisa fil-fat semmejt l-istruttura li huwa suġġett fiħin nifsu, il-ftuħ tas-suq, għas traffiku intern imma anke affarijiet direttament jew indirettament marbuta ma' din l-iskema, skema ta' ħrus tal-biljetti, ecc. Jista' jkun hemm komitat ta' koordinazzjoni fejn l-utenti kollha jkunu implikati, ir-rwol tal-awtoritajiet ta' supervizjoni imbagħad, ecc. ecc. Naħseb li ser ikun importanti li kemm jista' jkun naħarbu minn diskussjonijiet dommatiċi u nħarsu iktar lejn soluzzjonijiet pragmatiċi fil-ġemat li ġejjin. Diġa kena numru tal-laqat mal-Shadow Reporters u eh, stabilejna kalendarju fejn ikun hemm iktar laqat biex bekk naslu sa' novembru naslu riżultat tajjeb. Ħafna mendi tresqu fuq l-istruttura l-artiklu 7 u 7a fil-fatt sa' E li jidru li huma l-ola priorità għal ħafna kollegi. Dan ivarja minn tħassir ta' bosta mill-proposta tal-Kummissjoni lura għal riformulazzjoni, recast, mbagħad għal firxa wiesa li tmur lil niktar minn dak li kienet li kienet jaħseb il-kumitat. Fuq il-ftuħ tas-suq hemm affarijiet marbuta pal pereżempju ma' relazzjonijiet mal-PSO li huma kwistjonijiet li feġġew darba wara l-oħra fl-emendi, Kellimna dwar il-prinċipju ta' reċiproċità, bosta emendi fuq it-ticketing, fuq il ħlus tal-biljetti, imma hemm kunsens hawnhekk li rridu nadottaw linja b'saħħitha hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Għalissa nieqaf hawn u biex nikkonkludi hawnhekk nista' ngħid li jena lest li namlu progress fuq dan u nittamal li naslu għal riżultat sodisfaċenti. Grazie l-onorevole Antonio Kanċan. Jekk joġba. Grazzi, President. Grazzi, Sur El-Kadrawi, għax-xogħol wetta t sissa. Fil-laqat li kellna għamil xogħol siwi minna xogħol flimkien u bekk dan kien ta' kontribut biex niċċaraw daqsxejn li dejat. Jiena bħala punt tatluq nibda mill-punt li l prinċipju ewlieni ta' dan kollu huwa l-ftuħ tas-suq għaliex jekk ma jkunx hemm ftoħ tas-suq, naħseb li ħafna punti li naħsbu fuqhom hawnhekk ma japplikawx. Mhumiex bżonn, m'għandhomx għalfejn semmuhom. Kien hemm ħafna emendi, rajt traduzzjonijiet dal jiġifieri ġifieri ma qatx nifli eżattament l-emendi kollha, iżda mill rajt jidher li kif qed ninterpreta l-affarijiet jien hemm ħafna emendi li appoġġaw il-proposta tal-kumitat tal-Kummissjoni, skużawni, u jitkellmu dwar it-tisħiħ ta' servizz ta' trasport ferroviarju domestiku għal passiġġieri li huwa importanti biex bek naslu għal suq ferroviarju uniku Ewropew. Nasbu li dan huwa l-iktar punt importanti, bżonn li ma nikkompromettuħx hemm numru ta' derogi u limitazzjonijiet li jekk nimplementawhom waslu għal sitwazzjoni ta' interpretazzjoni fuq livell nazzjonali u ambigwu. It-tieni ħaġa li xtaqt ngħid hija li qabel ma naslu għal governanza rridu li kunem introduzzjoni ta' regolatur nazzjonali u s-supervizur regolatur Ewropew. Naħseb li dawn huma indispensabbli għal governanza tal-infrastruttura ferroviarja, naħseb li meta nqisu il-punti di vista tal-kollegi ma nistawx narawa bħala xi frontieri som il-ħitan ta' ċina iżda bħala sensiela ta' regolamentazzjoni li għandhom il-mira li kunem aċċess mhux diskriminat fin-network u fl-istess ħin jippermetti xogħol ta' sinerġija l iżvilupp ta' settur li huwa komplikat li huwa dak ta' settur ferroviarju. Ġifiri naħseb li mill-possibilità li jkun hemm ftuħ totali tas-suq għal supervizur regolatur importanti Ewropew flimkien ma' networks ta' supervizuri nazzjonali naħseb li dan kollu flimkien nistgħu noħolqu governanza tajba li tikkontrolla l-funzjonijiet importanti u essenzjali li ġew imsemmija f'emenda li ressaqt jien li titkellem propju fuq ir regolamentazzjoni tal-ispejjeż u l-aċċess ħieles għas-suq fir it-ticketing jien introduċejt regolament li nnejna nħoss li jrid jevita ftehimiet ta' kartels eh, minn taħt jew mill-qoddim mill-operaturi għaliex bekk nistaw naslu għal kompetitività maħnuqa imma aħna rridu li jkun hemm xogħol integrat, biljett integrat, per, per eżempju biljett integrat tal-PSO u anke il-kwistjoni tal-kumpaniji li qed nitkellmu dwarhom. Naħseb li fuq dan jiena naqbel imma mhux ma kollox għaliex hemm problemi ta' kompetittività marbuta ma' dawn. Grazzi sur kanċan, naf li diffiċli li żommu mal-ħin fuq dan is-suġġett imma l-unika mod kif nistgħu nispiċċaw dan ix-xogħol. Sur De Baker, Nick Josbok. Grazzi, President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-rapporter Grazzi. Kollegi għanna sensiela ta' emendi li neħtiġu niddiskutu u naħseb li din ir-riżma ta' emendi id-dajje fil-pożizzjoni ta' dan il-komitat. Naħsibx li għanna namlu hekk. Għanna naraw x'inhuwa d-dokument oriġinali li huwa punt tajjeb ta' tluq. Emma farijiet li diġà deċidejna fuqhom, pereżempju linja li adottajna fuq riformulazzjoni ma naħsibx li għanna nċedu minn din il-pozizjoni u morru lura minna wisq. Hemm numru ta' bosta soġġetti kbar li rridu nħarsu fuq niddiskutu llum, pereżempju l-governanza, il-grupp tagħna dejjem kien tal-fema li neħtieġu jkollna livell indaqs għall-operaturi u għall-managers jekk aħna rridu niftħu s-suq. U l-unbundling huwa l-aqwa mod kif nistgħu noħolqu differenzjazzjoni ċara bejn il-kompiti differenti ta' dawn il-kumpaniji. Naħseb li dan huwa l-iktar approċċ sempliċi, ma mbagħad għandek il-kwistjoni ta' trasparenza finanzjarja u tista' teskludi ħafna normi. Kien hemm referenza għal ħitan Ċiniżi li bambandling mus mhux se naħdmu tajjeb. Kien hemm numru ta' gruppi li ħassew li din hija idea tajba, ma naħsibx li ħajkonna maġġoranza għal dan il-punt. U għalhekk irridu nħarsu lejn il-proposta tal-Kummissjoni li jisa xi tip ta' fruntieri ta' ħitan Ċiniżi li tista' mbagħad issaħħahom jew iddajjefhom skont kif trid. Il-kwistjoni kolla l-ofol huwa kif ħaniftħu l-suq ta' servizzi għat trasport ferroviarju domestiku tal-passiġġieri. Meta nħarsu lejn il-ċifri tal-Renju Unit u tal-Iżvezja u l-laqat li kellna mal-Kummissjoni naraw li żieda fil-ftuħ tas-suq u żieda fil-kompetizzjoni mhux bil-fors itejbu s-servizzi. Madana kollu nistaw naraw jiġri bħal pereżempju r-Renju Unitu l iżvezja xhuma marru liktar l lilin. Hemm ħtieġa li hemm bilanċ u jiena provajt resa emendi biex niżgura li l-servizzi eżistenti li hemm taħt regoli tal-aċċess miftuħ jistgħu jibqgħu eh, japplikaw. Ma nistgħux nbidlu l-affarijiet mill-lejl għannar nar biex ikun hemm suq bandling etc. Irridu naraw x'approċċ trasparenti jista' jkollna permezz ta' ticketing reali, forsi diskussjoni teknika u forsi l-aħjar mod li nindirizzaw dan il-punt. Fuq regolaturi indipendenti essenzjali ma naqbilx li iktar ma jkun b'saħħtu r-regolatur iktar jista' jkun hemm libertà lill-istati membri biex jorganizzaw is-servizzi, le r-regolatur qegħdin hemm biex jinforzaw ir-regoli u mhux biex japplikawhom jew poġġhom fis-seħħ. Naħseb li hemm kompromessi diffiċli x'naslu għalihom imma aħna lesti għal dan ix-xogħol. Il-President. Hemm trade unionists mill-Awstrija, mill-mistiedna mis-Sur Lightfried, u anki mill-kostituenza tas-Sur Zahiri li din hawn viżitaturi. Merħba fostna. L-Onorevoli Durant, ħatiħu tliet minuti inti fissem il-kollega. Nik joġbok. Grazzi. Grazzi l-rapporter għal dawk il-linji gwida ġenerali. Jiena nappoġġa dik il-linja anki fissem il-grupp. Hemm tliet punti li nixtieq nisħaq fuqhom. L-ewwel nett il-kwistjoni tal-seta sproporzjonati li l-Kummissjoni tipproponi fuq l-infrastruttura. Fejn il-Kummissjoni tissuġġerixxi li mmorru li lim il-possibiltajiet li hemm għalissa biex l-organizzazzjonijiet indipendenti jaraw huma tariffi ser ikuni. Ikunu. Naħseb li rrid ikun hemm livell minimu garantit għal dawn l-entitajiet din hija essenzjali biex niżguraw li ma jkunx hemm monopolji li abbużaw mis-sistema. Tieni punt huwa fejn resaqna l-emendi fuq non-diskriminazzjoni bejn l-imperaturi fir rigward l-aċċess għas-suq għan-netwerk. Biex bekk nivverifikaw u niżguraw li dan iseħħ jekk ikonna regolatur b'saħħtu kif inhu propost. Imma mhux bil-fors għandna bżonn il-managers tal-infrastruttura jew l-operaturi kif qed issejħulhom. Irid ikun hemm din is-sistema li tipproponi l-Kummissjoni tal-ħitan Ċiniżi biex ikun hemm ġestjoni tal-istess kumpaniji ħafna studji saru fuq dan u jiena tennej dan il-punt bosta drabi. Jider li l-Kummissjoni żammet ma' din il-linja partikolari li tinvolvi għanijiet diverġenti li mhux ser jgħinu l-koerenza tas-sistema. It-tielet, jekk aħna nirridu nevitaw l-iktar operazzjonijiet li jagħmlu profitt jitnaħħaw għal kollox u bekk bħala riżultat ta' dan dan iwassal għal operazzjonijiet inqas ta' profit jalqu bħalma rajna fil-settur ta' tabija rridu salvagwardji biex niżguraw li ma nħarsux tej kwistjoni li tkun l-iktar waħda vantaġġuż ekonomikament. Fuq ticketing dejjem għadniħ importanti nidentifikaw li huma l-aqwa proposti biex niżguraw li r-rux tal biljetti jkun effiċjenti jkun transnazzjonali. Grazzi. Grazzi, Signora Durant, l-Onorevoli Vlasak. Fisem li sijara, tlet minuti. Grazzi ħafna, nishtiq nitkellem bil-sin twelidi ċek. Grazzi, President. Uh, portpori. Jena nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal proposti għal konklużjonijiet Nappoġġa li jkun hemm sistema integrata għal ħruġ tal-biljetti. Naħseb li din tkun ħaġa tajba għal klijenti u għal min jivvjaġġa. Iżda naħseb li ħatkun biċċad b'sa mhux ħażin u għalhekk naħseb li għandna bżonn seminar biex bek dak li jkun ikun konxu dwar xi tkun tfisser sistema ta' ħruġ ta' biljetti fuq livell elettroniku. E-ticketing. Meta nħares li dawn il-proposti naħseb li tkun ħaġa tajba li f'bosta gruppi meta nitkellmu dwar separazzjoni tal-infrastruttura tal-kumpaniji naħseb ħaġa tajba li gruppi ħarġu b'dawn il-proposti li ħarġu bihom. Rridu nkunu nafu xem involut fl-għażla fil-struttura kurrenti u struttura separata. Ma naħsibx li għanna jkonna dispożizzjonijiet li jillimitaw il-possibilità li tgħaddi il sistema l oħra naħseb għandna jkollna sistema maquda ma' bunitajiet differenti ma' fl-istruttura li għanna bħalissa għanna diskriminazzjoni jew jista' jkun hemm il-possibilità ta' diskriminazzjoni viżavi parteċipanti li jiġu minn barra s-sistema. Per eżempju, jekk ma tkunx involut fis-sistema, tista' ssib li l-ħaddiema ikunu qed jitilfu l-pagi. Għalhekk? jeħtieġ li n-nies ikunu involuti. Speċjalment fuq affarijiet li jolqtu direttament il-konsumatur. L-offerti dwar x'inhu huwa disponibbli fuq is-suq, x'inhu huma l-ispejjeż, l-trasparenza, rridu niżguraw li bekk ikun hemm alternattiva aktar faċli għat-trasport fit-toroq Bekk nkunu ċari fuq din fuq dan is-suġġeriment, grazzi. Meine Fraktion hat von Beginn an ihre Kritik. Grazzi ħafna mill-bidunet il-grupp tiegħi għal mod ċar l-oppożizzjoni tiegħu l-oġġezzjonijiet għal din. Aħna l-unika grupp il-fa, l-unika grupp li għamilna dan it-tip ta' proposti skont dak li ħassejna aħna għedin niproponu eh, suġġerimenti li jtejbu il-modell ta' governanza. Hemm separazzjonijiet stretti għawek li hawn fil-proposta u naħsbu li dawn huma perikolużi u li jistgħu jimminaw regolamenti li għandu x'aqsma sussidjarjetà. Fl-emendi li proponejna aħna aħna nappoġġaw il possibilta li nżommu kumpanija integrata U aħna m'għandniex soluzzjonijiet permezz tal-liberalizzazzjoni eżistenti fir-riformi li se jkunu qegħdin jintroduċiu standards u regolamenti ġodda. Għax bekk nispiċċaw separazzjoni bejn l-operazzjonijiet u l-infrastruttura u fl-opinjoni tagħna Din mhix ħaġa nistgħu naqblu magħha qas ma nistgħu naqblu mal-pożizzjonijiet ta' gruppi oħra bħal PPE li jasbu li separazzjoni sieħa hija l-unika eh, possibilità, l-unika soluzzjoni u teskludi il-possibilità li kumpanija tal-ferroviji żomm l-istruttura eh, vertikali tagħha. Il-fistaqsimiet qabe uċċe fil-proposta eh, dwar il model tal- eh, ħitan ċiniżi din mhix ħatwasal għal iżjed effiċenza u lanqas ma ħatati valur miżjud lis settur tal-ferroviji. Funzjonijiet essenzjali li jinsabu fil-leġiżlazzjoni tal-2012 u għalhekk huwa interessanti li naraw li ċertu gruppi oħra pal-SND jaħsbuha bħalna u hemm parti kbira wkoll mill-emendi li għandhom x'jaqsmu ma' proposti ta' tneħħija ta' partijiet sħaħ tal-proposta tal-Kummissjoni. Għaliex qed naraw li ħafna proposti qed jiġu repetuti mill-grupp għal ieħor u dan ifitter xfisser li ħafna aspetti mill eh, fit-tekst mhumiex neċessarji u għandna bżonn li nżommu l-status quo. Fl-aħħar net kumment fuq id-diskussjoni kollha kemmiet tal-awtorità eh, ta' regolamentazzjoni me ebda raġuni li natu tifsira jew sens politiku lil din l-entità partikolari. Issa Sur Mangan mill-Kumitat tar Reġuni biex jagħti l-opinjoni tal-Kumitat tar Reġuni u jiena napprezza li ħadd tkun qed tagħti opinjoni fuq il-pakkett kollu kemmu. Nadilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna Sur President, grazzi tal-li għaddejt l-kelma. għandi xi ftit opinjonijiet mill-opinjoni ġiet adottata mill-Komitat ta' Reġuni b'mod unanimu fil-aħħar plenarja. U din għandha tkun disponibbli fil-website u anka eh, bħala dokument fil-kamra eh, bl-Inglis u jina l-unika rapporter mill-Kumitat ta' Reġuni u għet nifhem li hawn sitt rapporters mill-Parlament Ewropew ġifieri tistgħu tifmur li jiena qed nifoka fuq l-iżjed punti importanti dwar l-organizzazzjoni lokali ta' trasport pubbliku. Aħna naħsbu li huwa importanti li nħarsu lejn dawn l-entitajiet kemm fil-fatt huma rappreżentanti, per eżempju fil-ġestjoni tal-infrastruttura palma matafu ħafna drabi jissemmew dawn il-managers tal-infrastruttura Iżduma qegħdin jużaw infrastruttura li ħafna drabi hija lokali u li għandha finanzjar mill-awtoritajiet lokali wkoll. Għalhekk huwa raġonevol li dawn l-awtoritajiet jiġu rappreżentati fl strutturi tal-gvern. Aħna enfasizzajna wkoll tajna ċertu enfasi il-pjanijiet ta' trasport aħna dawn ma nix narawhom bħala għodda tal-liberalizzazzjoni. Dawn il-pjanijiet għandhom ikunu vetturi ġenwini biex jgħinu l-intermodalità, kif ukoll rridu nikkunsidraw ukoll il-fatt li ċertu territorji li rridu jiġu koperti u territorji transkonfinali jena mill-Alzaz per eżempju naf xinu l-periklu li konna pjan ta' trasport li applika biss ta' territorju tijaj un batem pjan ieħor li applika biss għal reġun ta' Baden da ifisser li nimxu lura meta mqabbel ma' l-pozizjoni tagħna tal-lum. Ta Għalhekk aħna fuq il-livell lokali irridu naraw e, rabti transkonfinali aħjar. Aħna ħsibna wkoll dwar il-kwistjoni ta' kif nistgħu nirranġaw l-affarijiet meta niġu għal destin tal-operaturi jekk ikun hemm bidla hekk fl-operaturi u rridu nżommu f'moħħna li aħna rridu nkun nkunu dogmatiċi aħna hawnhekk, aħna ma rridux ngħidu qozja eh, diretta jew inkella li il- l-appalti jisiru aħna rridu li l-għażla titħalla f'idejn ir-regolatur. Ir-regolatur ovvjament ħajkollu joħroġ opinjoni dwar jekk l-awtorità lokali għandu xikolla id-dritt li tati dawn eh, b'mod dirett u tikkonsidra l-kwalità u aħna naħsbu għek li ħaġa importanti hija l-kwistjoni tal-garanzija tal-valur tal-rolling stock u din m'għandix tkun ostaklu meta jkun hemm trasferiment tal-operatur differenti. U ma nix nins, ninsew xej meta kull qegħdin din il-possibilità li f'ċertu każijiet, f'ċertu territorji jista' jkun hemm il-mutwalizzazzjoni tal-rolling stock fuq livell transkonfinali. U li lin mill-pożizzjoni tal-Kumitat tar-Reġuni fuq ir-rappreżentanza tal-awtoritajiet lokali fil- l-istrutturi ta' gvern jena naħseb li għawek huwa importanti li aħna najdu li hemm aspetti oħra ta' gvernanza li huma importanti wkoll. U f'mudell separat, jekk hux integrat jew separat din xi ħaġa li għandha titħalla fidejn l-istati membri għandu jkun hemm e, indipendenza sħiħa. U aħna naħsbu li hawnhekk għandna nżommu il-klawżola tal-verifika kif insibuha fl-opinjoni tagħna. L-awtoritajiet lokali wkoll li huma l-utenti ewlenin li jużaw in-networks lokali dawn għandhom jippermettu li network ikun effiċenti ħafna sabiex kun jistgħu jikkontrollaw l-ispejjeż. L-aktar kooperazzjoni bejn l-operaturi tal-infrastruttura din huwa importanti ħafna għax b'dan il-mod ikunu nistgħu niżviluppaw ehm, sistema transkonfinali importanti fir-reġuni differenti. Għalhekk l-opinjoni tagħna tara interess kbir li taħtaf din l-opportunità tal-managers tal-infrastruttura kif insibbuhom fid-dokument tal-Kummissjoni Ewropea. Aħna ħarrisna wkoll lejn il-kwistjoni tad-data. Aħna nemnu li din hija xi ħaġa li m'għandniex naraw bħala ostaklu ġdid għal interoperabilità akbar u intermodalità mod ġenerali fil-livelli kollha minn makro sa mikro Għalek dak li huwa importanti u għan nifissaw regoli u din i-ħidma li jattamlu intom bħalissa ovvjament dawn ir-regoli rridu jiġu implementati minn regolatur li aħna nemnu li rrid ikun b'saħħtu indipendenti u kompetenti. U aħna naħsbu li dan huwa aspett importanti ħafna tar-riforma. Ovvjament ir-regolatur m'għandux jiffissa ir-regoli u nifsu imma għandu jinforzhom, japplikom. U dan ir-regolament jista' jaħdem biss taħt tliet kondizzjonijiet li ikun b'saħħtu, irid ikollu l-kapaċità li jaġixxi u l-flus, irid ikun indipendenti u x'aktarx li bħalissa eh, mhux il pajjiżi kollha qed jieħdu dan il-din it-triq u fl-ħarnet il-regolatur ikun indipendenti. Irridu nassiguraw li jkun hemm l-aħjar kapaċitajiet, l-aħjar karatteristiċi, l-aħjar talenti f'dan ir-regolament, regolamentatur. Regolatur. U ma nintix ninsew ir-raġuni għal-riforma. Aħna ma nixqux nibnu l-xi ħaġa sempliċi biex inkunu għamilniha. U anka fuq separazzjoni aħna mhux neħlu fuq din, iżda aħna nħossu li din hija xi ħaġa li għandha titħalla każ b'każ u ovvjament il-pożizzjoni ta' dawk kollha li jorganizzaw il-trasport fuq skala lokali huwa importanti ħafna. Jekk dawn ma jiġux konsidrati, l-affarijiet mhux ħajaħdmu sew. Jekk jiġu konsidrati hemmhekk nistgħu nagħtu eh, servizz effiċjenti. Grazzi ħafna. Sir Magan jina nittama li issa tkun tista taqbad it-train lura fals, lura salsas. Għalma ta' faħna imdorjien immorru sasa sbot regolari fil-fat. Mela, issa għandi tlet kellima mill-membri. Għaw xaħti ħorizda jishtiq jitkellem? Din jas bis fuq il-rapport għal-kadrawi. Mela, nista' nagħtihom żewġ minuti kull wieħed qabel ma ngħid ngħaddi kelma lill-Kummissjoni. Mela, Sur Kramer, żewġ minuti. Grazie ħafna nishtiq nirringrazzja l-rapporter ovvjament. Aħna nishtiqu nidbedu minn sempliċement l-standardizzar tal-miżur tal-prinċipju rridu nkunu pragmatiċi. Iżda l-ewwel nett irridu ngħidu li d-drittijiet soċjali huma importanti iżda fil ġermania għandna Eh, rata partikolari ovvjament irridu nevitaw il-dumping soċjali u f'pajjiżna kif ukoll f'pajjiżi oħra hemm pagi minimi. U għalhekk hemm limitu għas social dumping. Iżda aħna għandna esperjenzi pożittivi. U jiena ma nafx jekk din kellix xi effett negattiv, fil-pajjiżi kollha kellha effett pozittiv għaliex dawn it-tip ta' prodotti jistgħu waslu għal żieda ta' 20 jew 50% skont il-pajjiż. U dan juri x'aħna kapaċi nagħmlu. Issa dwar l-awtoritajiet mhux regolati. L-autoritajiet regolatorji id-dajf qed jgħidu, ma le, dan u ħażin Irridu nassiguraw li il-flus jimxu iżda bżonn li konna trasparenza. Jekk in-nies jibdew jixtru lil kompetituri tagħhom, jew inkella l-kumpaniji ta' trasport, eh, din ukoll rridu nevitawa. Irridu ikun hemm integrazzjoni, l-kumpaniji kollha rridu jiġu integrati u jekk nagħmlu dan, Eżempju, jekk Ġermaniżi imorru sal olandi u postijiet oħra ħajspiċaw ma jizawx it-trasport tagħhom stess ta' pajjiżhom, issa aħna qed nitkellmu fuq separazzjoni. U l-unbundling, iva, nitkellmu fuqhom imma bżonn li il-kumpaniji naqduhom flimkien. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nishtiq nirringrazzja Sajida l-rapport eccellenti u rapport bilanċat mod tajjeb ħafna jina ma xiex noqt nidħol fid-detal, imma nixtieq immur lura għal xi punti inti bħalma taf jina eh, inħob l-istruttura jina nkompli defendi l-idea li konna struttura kompletament separata li kienet il-proposta oriġinali. Dwar servizzi esterni, iżda jina nixtieq ngħid li kumpanji kbar tal-ferroviji tal-Ġermanja, Franza, dawn jidru li dejjem huma aktar interessati f'dan il-modell integrat u met jaraw e, vantaġġi kbar imma dawn huma detriment ta' operaturi oħra. Hemm bżonn li konna aċċess indaqs għall-assuq u għall-infrastrutturi. Bihom jew mingħajrhom dawn il-ħitan Ċiniżi. U dawn jagħmlu sabotaġġ għal faċilitajiet kollha lek li żjed soluzzjoni faċli hija li konna separazzjoni sħiħa li tippermettilna li nsegwu l-ispirtu tar-raba pakket fuq il-ferroviji kollu kemmu. Issa fuq eh, il-biljetti elettroniċi għalkemm ir-rapport ma semmix dan il-punt, hemm riskju f'mekkaniżmi ta' integrazzjoni. Hemm riskju li jkollok operaturi minn netwerk dominanti U ma jiġu jkollhom influenza fuq in-netwerk kollu kemmu. Hemm bżonn noqgħdu attenti ħafna. Jiena naħseb li hemm bżonn li konna network Anzi, jekk ikonna network ta' integrazzjoni oli ħafna din tista' tkun ta' detriment ma nafx eżatt xiex, iżda l-komplement għandu x'jaqsam kollu li nippruvaw nsibu bilanċ bejn aċċess miftuħ, e, is tal-appalti, eċċetera, u kif nistgħu jista' jkollna bilanċ bejn sistemi differenti tal-ferroviji u ferroviji li għandhom strutturi u daqsijiet differenti. Grazie ħafna, Sur President. Jien ovvjament ukoll nixtieq nirringrazzja r-rapporter ħedma tiegħu. Din mhix xi ħaġa faċli mhux eżerċizzju faċli fuq dan is-suġġett li eh, xi kultant għal ċertu emozzjonijiet jiena naħseb li l-pożizzjoni tagħna għandha tkun li rridu naraw E, bilanċ fuq il-firda il firda ta' tan network u l-operazzjoni. Mem ebda raġuni għalfejn irridu nkunu radikali f'din il-firda. Aħna nistaw inżommu kumpaniji li huma integrati b'mod vertikali u din il-proċedura hija waħda li diġa rajnija qabel. Ċi sena u nofsilu fil-fat meta konna qegħdin naraw recast? xoll li kellna dakinhar jew xoll li tajna li nafusa bħala l-Unjoni Ewropea hija il regolatur għandu jissaxħa. U fuq il-flussi finanzjari hija ħaġa ovvja li m'għandniex nabużaw mill-flus jew nużaw ħażin. U għawek rajna tisħiħ ta' regolatur U anka meta niġu għat trasparenza u l-obbligu ta' informazzjoni na naħseb li morna l-bot Sfortunatament, il-Kummissjoni ma xtaqitx tistenna sakemm dik il-liġi ġi trasposta fl-Istati membri, għalhekk issa ninsabu e, fir-raba pakkett tal-ferroviju nixtieq inħeġġeġ li minħabba dan id-dibattitu m'għandniex inħallu files importanti li lin il-files tekniċi per eżempju, jekk ma nistgħux nimxu qudiem hawnhekk, mela ejja nistennew ftit hawnhekk sabiex nagħmlu progress bl-affarijiet aktar tekniċi. Jiena naħseb li hija ħaġa tajba li hawnhekk ngħidu li hawnhekk fil-Brussell irridu nieħdu konsidraw il-prinċipju ta' sussidjarjetà imħafna inċertezzi u mux neċessarjament marbuta ma' dan, imma jekk inħarsu lejn eh, ċertu postijiet fejn il-partiti tal-lemin estrem qed jimxu l-qoddim dan m'għandux jippermettilna li neħlu f'din it-tip ta' pożizzjoni tan dogmatika ejjem naqsmux in-netwerk u l-operazzjoni b'mod dogmatiċi. Issa nixtieq nilqa eh, grupp ta' eh, viżitaturi darba eh, minn Korintja, mill-Awstrija, jekk tistgħu taraw fejn hemm tabella ħadra tistgħu toqgħodu bil-qedemmek il-postijiet ta' sostituti jew xi ftit wek fuq din kol. wkoll. bat jekk jiġu l-membri nħu responsabilta jien. Iżda jena naħseb li ħasra li vizitaturi għodu bil-wiefa metaw u postijiet vojta, issa s-surfriga la zaġ minuti. Iva, anka jiena naqbel mal-osservazzjoni ta' Sajid, il-fatt huwa li tħassib tagħna għandu jkun li intejbu l-kwalità ta' trasport, partikolarment għal vjaġġaturi, biex nevitaw ovvjament li jkun hemm abbuż għal dak li huwa ir-rapport ta' xogħol, partikolarment mal-ħaddiema. Iżda m'hemm ebda dubju li ċertu liberalizzazzjoni addizzjonali jista' jkun element li jgħinna sabiex nħu l-għaniet tagħna ġbir ċertament mhux il-liberalizzazzjoni bħala għan fija nifisa iżda bħala mezz kif naslu għalija. U f'dan is-sens jena naħseb li rridu ninkoraġixxu dawn dan it-tip ta' proċess. U dan it-tip ta' proċess b'xi mod jew ieħor irid ikun kontrollat aktar. Jena għalhekk naqbel mal-intervent tar-rappreżentant tar-reġuni fuq il-bżonn eh, li insaħħu il-ħaddim Ewropew. Din hija eh, kundizzjoni indispensabbli jekk irridu naslu għal trasport Ewropew effettiv u iġifiri li jkun verament Ewropew u mhux l-pajjiżi kollha individwali il-liberalizzazzjoni mhux fatt assolut għal xed nitkellmu fuq attività komplikata li hija marbuta ma' sistema tal-bini, tal tal-disponibilità tal-mezzi, ġifieri Din mhix liberalizzazzjoni bħal fil-kas tal-gas. U din tista twassal għal monopolju ġifri li tmur li lin minn sempliciment li ninkontrollaw l ispejjeż u l eh, il-dinajnu passiġġieri. Grazzi, Sur Panjon. Grazie ħafna, Sur President. fl-ħar ftit xhur, l-ħar ftit ġemat aħna konna qegħdin inqajmu dawn il-punti u hemm bżonn li nkunu eh, konxi li dawn huma politiċi u għandhom effett mhux biss fuq il-ħaddiema l-persuni li huma impjegati f'dawn il-kumpaniji tal-ferroviji, iżda għal kull min jibbenefika minn din it-tip ta' politika dwar il-ferroviji u jina nisma wis drabi minnant il-kollegi tal-MP ċertu argumenti fejn ħafna drabi edin jakkużawna li aħna teknokratiċi żejjed. Jiena konvent li il-modell ta' organizzazzjoni bispeċi ta' il-manager tal-infrastruttura li aħna għanna bl-involviment ta' kumpanija li għandha xtaqsam mal operazzjonijiet tal-ferrovija nfushom dan huwa l-ħjar modell fl-opinjoni tiegħi. Mem ebda prova li l separazzjoni sħiħa hija l ħjar model meta niġu għall-effiċenza, l-inkunu ekonomiċi u li noħorġu bl-aħjar sistema b'mod ġenerali. Fil-fatt dan huwa fattur li jħassibna dwar il-forum ta' kooperazzjoni miżjuda bejn eh, infrastrutturi differenti hemmhekk s'issa kien hemm xi esperimentazzjoni ma' xejn mufis. U jiena naf li dan ma qax għatħassib soċo-ekonomiċi, imma dawn huma affarijiet li dal-waqt qed nippruvaw noħorġu bihom fl-Ewropa. Mhux eżatt eh, jimxu skont dawn il-prinċipji ma rridu nżommuhom f'moħħna u l-kollega Elka Drawi ħareġ b'numru ta' emendi li qed jippruvaw jagħmlu dak li huwa neċessarju biex inħarsu eh, il-ħaddiema tal-ferroviji kif ukoll eh, il-passiġġieri. Grazzi. Já dak takový nenápadný, tak ħapuġe. že to se snadno eh, Grazzi. Naf li faċli li taqbżuni x ma tantx niġi nider jiena hawnhekk ilna nitkellmu fuq kif nistgħu ntejbu it-trasport bil-ferrovija, trasport ferrovarju, iva dejjem qed nipprovaw aħna ntejbu l-affarijiet imma naraw zida fil-ħtiġijiet fit-trasport jekk inħarsu lejn is-sistema kollha fejn ħan nisseparaw it-tabija u t-trasport tal-passiġġieri u nistgħu noħolqu infrastruttura korretta. dak li għamilna aħna dana isu li r-riżultati wara 12 sena Iva, vera ta' soba unek u irridu aħna ikolna rabta ma' xi kapacitajiet differenti fir-Repubblika Ċeka, per eżempju, ma' nix aħna kapacita' u għanna operaturi differenti kemm fi trasporta ta' bija, ta' tabija u ta' passiġiri ma' il-kapacità ma' diċem. U jekk ħan involvu l-oħrajn, mela emmek il-kapacità ċeka ħadbati. bati U kif ħansolvuha din il-problema fil-futur? Ħantejbu l-governanza tas settur tal-ferroviarju xi ħaġa li kulħadd jaqbel fuqa imma vera importanti li nkomplu aħna l-mantenzjoni tal-dawn in-networks tagħna għanna 13 il-distrett differenti u it-trasport jispiċċa minn distret tal liħor imbagħad hemm il-problema fuq il-fruntiera u um, ma tistax kemm tinjora l-affarijiet. Sur Pakej, naħseb inti qed titkellem fuq ir-rapport sul al-Kadrawi. Iva, grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal dan ir-rapport u għall emendi differenti fuq eh, din l-emenda l-direttiva fejn hemm din iż-żona unika ferroviarja u waqt li konna t-negozja aħna qbilna Parlament Kunsill u Kummissjoni li l-riformulazzjoni kien pass importanti l-qoddim ma kellu jisir iktar xogħol fuq il-ftuħ tas swi fuq il-governanza u l-proposta tkopri dawn l-affarijiet. President, il-proposta mhux mhix dwar il-separazzjoni imma dwar gestjoni tal-infrastruttura iktar effiċenti. Aħna ħriġna bidan il-brochure fuq il-ġestjoni tal-infrastruttura ħan diskutu il-ġimma diħla ġewwa Tellin u dan il-manager jiġifieri dan ma jħroġ biss fuq din il-proposta hemm ukoll osma differenti attivitajiet nazzjonali involuti imma jekk nieħdu sens minn din il-proposta tal-Kummissjoni sabiex aħna nsaħħu ir wol tal manager tal-infrastruttura fil izvilupp ta' sistema ferrovjarja integrata. Irridu nitkellmu dwar persuna Ewropea eh, u naħseb hemm appoġġ wiesa fil-kumitat ġifiri mill-li nistaw nihdu minn dawn l-emendi, ovvjament manager tal-infrastruttura dan appunt importanti mqajmen għatta kollegi għan of senari senari ġifiri dan il-manager jtir ikun konċi tal-ħtiġiet tal-utenti ma manager ukoll tal-infrastruttura li jkun responsabli tal-aspetti kollha tal-ġestjoni tal-infrastruttura u element importanti tal-proposta tal komissjoni naħseb appoġġata mir rapporter li mwassaw aħna l-ambitu tal-funzjonijiet tal-ħidmiet ta' dan il-manager ħallibek dan jista' jagħti servizz effiċenti u dan jista' jikkontrolla wkoll l-ispejjeż involuti. U pala t-tielet punt, ovvjament il-manager tal-infrastruttura dan huwa punt importanti li sar minn qatt ta' kellima dan il-manager jrid ikun indipendenti, indipendenti mija fil-mija u ovvjament ten iktar sempliċi fi struttura unbundled imma mill-proposta tal-Kummissjoni tistgħu taraw li din l-indipendenza tistgħu tiksbuha wkoll permezz ta' strutturi integrati fuq livell vertikali u dan huwa sens komun ġifieri tħarsu lejn il-flussi finanzjarji tipprobbixxihom mill miżati u l-finanzjament pubbliku u f'dawn il-managers u hawnhekk nixtieq nisaq hawnhekk li dinna talba b'saħħitha wkoll mir-regolamenti, eh, regolaturi u eh, xarra li għeda fil reformalazzjoni imma dawn jisibu diffiċli ħarsu lejn dawn il-flussi finanzjarji u din il-proposta tejnom dawna eh, jirregolaw il-settur u jieħdu ħsieb dan il-settur. id dispozizjoni differenti Chinese walls dawna jamlu sens ġifiri min jisejjiħu deċizjonijiet u dawna qed jaħdmu jew fuq naħa jew fuq l-oħra u dan wkoll jinkludi kwistjonijiet ta' sim ta' responsabiltajiet jew inkolla informazzjoni kummerċjali. Aħna nemnu li din, dan il-manager tal-infrastruttura jista' jopera b'mod vertikalari, vertikali fuq infrastruttura differenti u jekk ħafna mill-emendi li ġew imresqa speċjalment li dawk li għandhom lan li ħassru l-maġġoranza ta' dispożizzjonijiet imresqa fil-proposta tal-Kummissjoni jekk dawn ħajjenżam imbagħad ħammorru lura aħna għal l-istrutturi l-antiki integrati u dan ħajfisser ukoll essenzjalment li l-istrutturi, l-kumpaniji, l-operaturi dawna qed imexxu l-infrastruttura tagħhom stess iva sabiex jiżviluppaw dik l-infrastruttura jiena naħseb imma se vera diffiċli nagħmlu l-każ li din l-infrastruttura ħadd tiġi żviluppata għal benefiċċju tal-operaturi kollha u l-atturi kollha involuti. Imbagħad dwar il-ftuħ tas-suq eh, iva fil-proposta hawnhekk jiena naħseb li l-kwistjoni hija dwar li nsibu il-bilanċi tajjeb bejn l-aċċess għas-suq u l-obbligi tas-servizz pubbliku id-diskussjoni fuq ir-rapport grosh eh, mal-kollega tiegħi Mary ġifiri ħanerġon ħanerġgħu niddiskutu dawn l-obligi ma jekk intkom tħarsu lejn rabta bejn dawn it-tnejn il-bilanċ li rridu nsibu kif inti tista' iżżid il-kompetizzjoni f'din is-sistema eh, ferroviarja hemm ħafna monopoli li timexxu dawn f'ħafna stati membri u mbagħad b'mod integrat tal benefiċċju tal-passiġġieri sabiex ukoll nissalvagwardjaw id-drittijiet tal-ħaddiema permezz ta' żieda fl-attività ferrovjarja, u jiena naħseb li hawnhekk il-bilanċ ħajkun bejn iż-żewġ rapporti jiġifieri Iva, mela, hemm l-obligi għas servizzi pubbliċi dawna jirġim ħarsa permezz tal-aċċess suq, limitazzjonijiet tal-aċċess suq dawn irridu jkunu limitati kemm jista' jkun irridu jkunu konsidrati wkoll fil-kontest ta' kif il-Parlament se jaħdem fuq dawn l-obligi għas-servizzi pubbliċi. Grazzi ħafna, Sur Grosh, Iva, imbat fl-ħar rapporter di kollom opportunitajiet jitkelmu. Il-rapport ta' Sur Grosh fuq il-regolament fuq l-obbligu ta' servizzi pubbliċi. Grazzi ħafna, grazzi President. Mela jiena hawnhekk nixtieq nifoka fuq il-fatt li l-isfidi tagħna li eh, bil din il-proposta aħna se nippruvaw ntejbu dak li jeżisti ma mhux immermru l-affarijiet li jaħdmu b tajjeb li stati membri il reġuni ħajkollhom kontribuzzjoni finanzjarja li jridu jagħmlu u fil-fema tiegħi il kompetizzjoni importanti għax aħna qed nitkellmu dwar il-flus pubbliku li se jidħol direttament għal proċeduri ta' kompetizzjoni da tista' taffetwa il-kwistjoni ta' trasparenza u rridu għalek naħdmu fuq definizzjoni nixtieq nirringrazzjakom għall-emendi tagħkom għandi 382 emenda nixtieq nirringrazzjakom iva nistgħu intejbu dawn għom dawn il-proposti u xi kultant jekk nista' ngħid li mhux dejjem les li jena nagħmel kompromess jena xi ħaġa ovvja li rridu aħna niddefinixxu nagħtu definizzjoni ta' awtorità pubblika u l-awtorità lokali vizavi għal sas eh, jew il-Belġu nista' nifhem il-punti li saru dwar il-bżonn li ivan namlu dawn il-definizjonijiet b'tali mod li ma namlux l-affarijiet impossibli u mhux viabli dwar l-ambitu l-obligi ta' servizzi pubbliċi għanna bżon li naċċertaw li għal darboħra niddefinixxu l-affarijiet aħjar issa jekk ħajkonna bżonn ikollna dawn id-dettalji kif għandna fil-proposta qed nitkellmu dwar il-pjanijiet tagħna trasport ma nafx jiena proposti possibbli eh, ta' ħafna modalitajiet fejn inti trid tikkonsidra l-awtoritajiet lokali, ġifieri m'hemmx konflitti li si jistaw joħarġu mbagħad il-partijiet partijiet interessati rridu jiġu konsiltati imma rridu nismawhom ukoll dwar il-limitazzjoni ta' ħin u l-ambitu ukoll tal kontritti ta' servizzi pubbliċi jena naħseb li vera għanna bżon li naċċertaw li hemm il-bilanċi tajjeb bejn il-pajjiżi l-kbar u dawk iż-żar. Ma nistawx nitkellmu biss dwar regola ġenerali li trid tidi adattata għal Franza u pajis li huwa iżar bħal Lussemburgu ma naħseb si kemm hemm possibiltajiet hemmhekk dwar regolamenti soċjali. Jiena naħseb ftejm EFC jar e iva dan il-ftejm jista' jkun possibbli reċiproċità għal dar boħra jiena naqbel ħafna reċiproċità u mannix aħna nepermettu li jeżistu il-monopoli fil-kontratti dan id-dibattitu li rrid iseħħ fl-Ewropa vizavi l-pajjiżi terzi rrid ikun possibbli imma ma ikun hemm affarijiet li huma mandatorji dwar il premi diretti artiklu 6 tnaħħa u minn flok ġew miżjuda spezzi oħrajn nixtieq ngħid jiena li il-mod kif natu dawn l-offerti dan jisir differenti u rrit nimxi li li mid-dibattitu dwar jekk din leħer proċedura jew le, jekk se jkollna l-proċedura tajba u riżultati xirqa, mela se nkunu nistgħu nagħmluhom dawn mhux dejjem jiġifieri l-iktar ħaġa importanti li tridu żommu u dimajnejkom it-tib ta' iġifiri otja ta' offerti eh, u trasparenza għanna nifokataw fuqhom mela il- lotja tal-offerti de minimis 5 miljon, 10 miljoni 60 miljon. Irridu aħna insibu kompromess bejn kilometri u ammonti kif ukoll ir-regoli ta' tranzizzjoni, jirridu aħna nikkonsidrawhom u uh, rridu ukoll nħarsu lejn il-proċedura ta' akwist publiku, 2020 sal-2029 ovvjament se jkun hemm laqad differenti bejn ix-shadows se nħejju aħna l-kompromessi u se nippruvaw nżommu mal-iskeda ta' żmien. Grazzi ħafna għall-attenzjoni sur Hektok għal tliet minuti. Grazzi ħafna. Grazzi sur Hektok. Lektok. Sinjuri Iva, jiena jatawnek minn flokessur is-sur Borafski, shadow rapporter għalina, l-ewwel qabel kollox jixtieq jirringrazzja l-ħidma tajba li twetqet il-kooperazzjoni kostruttiva li rajna u esperjenzajna. Sur Lebraski imma għal li erbatijim ilu biss eh, irċiva it-traduzzjoni pollokka ta' dawn eh, l-420 emenda li ġew imresqa u mar nexxilux. Ma kellux biżejjed ħin sabiex jaqrom kollha, jiġifieri dokumenta 208 u 30 paġna, ħafna dettalji u imma f'dawn l-emendi u wara li kienem ħafna emendi fil-valuri tal-limitu massimu ħafna tal-biet għal un mbagħad dawn il-valuri tal-limiti massimi ra li tant kienu għolja li u l-Kummissjoni kienet restretta fil-mod kif kienet stati l-offerti eh, ma tantx ra li kien hemm lokalihom. Rċi kun hemm diviżjoni hemmhekk. U nirrevedu 13 7. U se nħarsu lejn dawn l-affarijiet fl-istess ħin, jiġifieri dimir xi ħaġa din jituża għal-leġislatura Ewropew. In-natura varjata ta' dawn il-emendi din natura turina li l-Kumitat jixtieq jirrevedi l-idea tal-PSO għalek rridu naraw jekk nistgħux aħna sa' 26 ta' novembru nistaw jekk nistgħux aħna namlu l-kompromessi meħtieġa u pala t-tini punt nistow aħna mela nżommu l-qalba tal-proposta tal-Kummissjoni jekk se jkun hemm reviżjoni li ħat ispeċċa qudiem il-plenarja li ħat immina il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni fuq il- l-offerti diretti forsi l-Kumitat ta' Trasport dan għandu ideja differenti dwar il-veloċità tal-liberalizzazzjoni fuq dawk il osma li qabel kellhom monopolju u l-liberalizzazzjoni aħħarija fuq il-trasport ferroviarju ta' tabija u l-passiġiri jridu jkonsidraw ħafna aspetti, per eżempju jekk mhux possibbli li nieħdu regolament tal 2017 13 sebajn sabiex imbidlu aħna l-operatur permezz ta' eh, talba l-offerti li kollha s sucċess sabiex intejbu l-affarijiet mela jista' jkun possibbli li nirrifitaw il-proposta tal-Kummissjoni nibatu għalura kollha kemm minħabba l-fat li ma tantx fadal ħafna żmien irridu aħna nifukaw fuq dawk il-kwistjonijiet li huma l-iktar importanti ġifiri l-lat tekniku tar-raba pakett. Grazzi ħafna President Sur Grosh, kollegi għajt e, eh, Sur Tremoza i eh, Balċels. Eh, nirgazzjokom għal dan ix-xogħol, il-kooperazzjoni jiena kol ħerqan għal x'ħidma li sessax eh, fi Strasburgu. Naħseb naqsmu l-istess anijiet li jintejbu l-kwalità ta' servizzi pubbliċi għal ċittadini tagħna kol kam aħna neċivu l-menti minn għandhom dwar il-ferravi, kif joperaw, kif dejjem jaslu tard, is servizzi timur imur għall u kull sena Mela, għalina mela rridu nieħdu azzjoni attwali vera urġenti li niftħu s mill-aktar fis possibbli għalhekk aħna kuntenti liberali nrappoġġaw id-data l-iskadenza tal-Kummissjoni tal-2019 Ġifiri li l-iskadenza tal-2029 l-introduzzjoni tal-bal offerti obbligatorji għal-liberali xi ħaġa data li għada wis il-bot. Aħna għatna f'daw li bilanċ tajjeb u kompromessa jinkiseb bejn ħtieġa li il-bidla effettiva sir u meta ħassir din it-tranzizjoni dwar it-talba l-offerti fil-fema tagħna din it-talba trid issir il-ħaġa li ssir normalment mill-aktar fis possibbli u x-xogħol irid isir mm, b'mod differenti biss taħt ċirkustanzi eċċezzjonali. Aħna nixtiequ nitolbu għal limitu fuq il-domin ta' dawn il-kontratti uh, motija inkluż eh, offerta diretta jiena nixtieq nfakkarkom dwar l-emenda 291 eh, dwar il-kollegi Bakker eh, dwar il-periodu ta' ħames snin, dwar il-periodu transitorju qed nittamaw li ħajkun l-iqsar kemm jista' jkun, aħna vera nixtieq nitolbu l-rapporter il-kollegi ħarsu lejn l-emenda tiegħi 300 u 39 sabiex natu rwol lil korp regolatorju l-autoritajiet kompetenti għandhom bżonn jiġġastifikaw l-għażla ta' dawn il-talba tal-offerti diretti birri jibatu ġustifikazzjoni lil korp regolatorju għall-approvazzjoni minn dal-korp. U dwar l-effettività tal-ispejjeż l standards ta' kwalità kif ukoll is-sodisfazzjon tal-konsumaturi dawn għajmdu jkunu ta' priorità meta offerta diretta tiġi evalwata dwar reċiproċità diretta ma' pajjiżi terzi dina mhux m'għandix tkun tema li tkun għal-qalb ta' Sur biss, aħna għanna namluwa priorità li jrid ikollna kompetitività fuq livell orizzontali. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom li tama nittama li ħad kunu tistaw tadottaw xuħut minn dawn li dajat fil-kompromessi. Grazzi. Mr. Zaribi for the Sur Zaribi għal ħodwar 3 minuti. Grazzi ħafna, grazzi President, kollegi. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja s-Sur Grosh, ir-rapporter tagħna, għal fatt li kien daqshekk trasparenti, kien flessibbli, kien les li jisma u żamm moħħu miftuħ ukoll. Nixtieq nfakkarkom dwar l-anijiet tagħna. Jiena naħseb u l-maġġoranza tal-MEPs ehm, ħajaqblu u ma xinu ma l-partiti politiċi taħħom li rridu aħna ntejbu l-kondizjonijiet minnajr ma niperikulaw is-sigurtà. sistema tagħna Ewropea rridu nżommu u u wkoll il-kundizzjonijiet soċjali li ħorġu mill-elementi li għamilna fuq il-rapport tal-PSO kif ukoll qed nippruvaw aħna li nqogħdu lura mill-inkunu nkunu jew ilbu wis lejn pożizzjoni partikolari naħseb li qed nagħmlu progress hawnhekk ħaġa tajba għalija dina xi ħaġa kruċali u bekk tistgħu taraw li għal min iżom il-ħaddima tistgħu tagħmlu dan jekk intkom tmarru minn operatur għal ieħor l-istess kondizzjonijiet eh, tas salarju, u hemm kundizzjoni differenti ta' collective bargaining li ħajobbligaw l-operaturi ħarsu l-standard soċjali din xi ħaġa ferm kruċjali. Sar progress ukoll jidirli fuq id-definizzjoni ta' awtoritajiet kompetenti lokali din il-ħaġa zamejna u demajnejna u kullħat qabel li irridu aħna nerġaw nistudjaw id-definizzjoni oriġinali bekk l-autoritajiet jista' jkollhom operatur li jkun hemmhekk biss għal dik iż-żona partikolari. L-autoritajiet pubbliċi u ehm, bekkem standards hemmhekk aħna saħħaħnihom dawn l-standards u bekk eh, jista' jkollna aħna opinjoni strateġika ta' reġun rridu nżommu għajdin għajnejna il-rekwiziti speċifiċi. Reċiproċità mhux biss speċifiċità, jiena naħseb li dan huwa vera importanti fid-diskussjonijiet tagħna. Illum irridu aħna nbidlu ftit dak il-konġrett, ftit aġġustamenti u mbagħad il-reċiproċità eh, il bejn l-autoritajiet kompetenti jiena naqbel ma' pajjiżi terzi ma tantx naqbel. U mux dajem possibli li nwaqfu lil dawk li li jikollhom aċċess għas sistemi tal-istati membri. L-2029 kien hemm xuħut li semmew din id-data. Iva, nistgħu naqblu għax il-leġislazzjoni Irġis ikollna bizzejiet ħin, namlu l-affarijiet fil-ħin u Nixtieq nitlob lill kollegi ħarsu lejn 3:15 u rridu jżom u d u koll realtajiet tekniċi kif u koll rekwiziti soċjali lokali għalibek jista' jkollok attribuzzjoni diretta pillar. Sari gribat saktar pa. Grazie, President. Jienu kon nishtiq nibda billi najt grazzi l-Matthew Grosh għal xol tajab ħafna li wettaq kien organizzat ħafna biex imexxi dan is-suġġett il qoddim u nittamaw li naslu għal riżultati tajbin meta ntemmu din id-diskussjoni. L-ewwel nett hemm ċertu rabta bejn iż-żewġ rapporti li għadna kemm trattajna illum. Iżda rridu nqogħdu attenti għas sinerġiji ġusti, speċjalment meta niftħu s-suq. Ma fl-istess ħin imbagħad irridu li nżommu l-kwalità u r responsabiltajiet tal-PSOs Naħseb li naqbel ma' Sur Grosh, hemm pajjiżi speċifiċi, Lussemburgu u Franza huma differenti per eżempju, semmihom, imma fl-Unjoni Ewropea l-istati membri kollha differenti anke meta nqisu natura periferika ta' ċertu pajjiżi. Anke fir rigward l-integrazzjoni ta' networks tal-ferroviji ma' networks oħrajn ta' stati membri oħra. Dwar il-periodu ta' tranzizjoni, jiena naqbel mal-liberali fuq dan il-punt aħna nħossu li dan il-periodu itwal sal-2029 jidher li huwa twil wisq. Isu mhux qed neħdu l-affari bis-serjetà u aħna nixtiequ naqsuħ għal proposta inizjali tal-Kommissjoni ġifiri l-2019. Fir-rigward ir-reċiproċità fl-Unjoni Ewropea għandi xi dubi, speċjalment meta nagħti widen għall-esperti tas-suq Jekk fiħdan l-Unjoni Ewropea qed nippruvaw neskludu ċertu operaturi minn pajjiżi terzi oħra, fl-istess ħin imbagħad mhux qed nippermettu operaturi kbar oħra biex jidħlu fis-suq. U biex jidħlu fis-suq tal-pajjiżi terzi. U għalhekk jiena naħseb li mill-punt di vista legali jidher li laqqas qed nemnu fl-atti legali tagħna stess. Jekk aħna rridu ikonna sensiela armonizzata ta' regoli u ta' liġijiet ma jistawx inaqru mill-ideja tal-kompetizzjoni, speċjalment meta nitkellmu dwar direzzjoni waħdanija u maquda tal-Ewropa. Allura jena qoddu b'sebajnejn nkunu prudenti ħafna meta nieħdu din id-direzzjoni. ġoħra li nemmen hija rabta bejn ir-reċiproċità tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi. Il-liberali appoġġaw din l-idea Iżda jekk ma nħarsux is-suq tal-Unjoni Ewropea tagħna u ma netolbux li jkun hemm dispożizzjonijiet reċiproċi minn pajjiżi terzi aħna ħanetelfu u għalhekk hemm żewġ prinċipji differenti hawnhekk fir-rigward ta' reċiproċità minn naħa titqis fiħdan l-Unjoni Ewropea u mbagħad ħaġa oħra meta tkun qed titkellem mal-pajjiżi terzi. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Vils għal tliet minuti. Grazzi ħafna, President. Min-bidu bidunet nixtieq nistaqsi wara li tajt widder nis-Sur Kramer min jixtieq ikollu paga minima fuq impik full time jew inkella jkun qed jaħdem bix-shifts. Fuq hekk irridu nitkellmu anke fuq is-settur tal-ferraviji, nafu li l-pagi diġà huma baxxi, Aħna kontra il-bidliet fil-regolament tal-PSO, il-periodu ta' tranzizjoni man temx u l-Istati membri rridu jħarsu lejn il sena 2014-2015 biex joħorġu il-rapporti ta' nofs il-mandat. Il-leġislazzjoni nazzjonali għadha d-dejja, riformi għadhom għaddejjin u għalhekk inħossu l-emenda ta' dan il-regolament tkun qed poġġi l-affarijiet tal-lar. Għalhekk aħna ressaqna emendi biex din il-proposta terġa' lura lill-Kummissjoni li sijar u l-ħodor diġa kellhom persuna li talbu biex dan id-dokument jadda jingħadda lura l-Kummissjoni għal raġunijiet oħrajn madana kollu u kien ħafna dibattiti hawnhekk imma x'inhu importanti hawnhekk. Il-protokoll 26 fit-Trattat tal Lisbona jiggarantixxi għażla ħilsa għall awtoritajiet kompetenti biex jorganizzaw l-għamla ta' servizzi pubbliċi u dan għanna nżammuħ. L-lok ta' manuvrar għall-autoritajiet pubbliċi qed jitnaqqas dejjem aktar hawnhekk u għalhekk hemm ħasbin li l-kwalità, is-sikurezza, il-prestazzjoni u l-aċċessibilità madwar it-territorju kollu għal trasport lokali ser jiġi imxekkel hawnhekk. Għaliex tkun l-iktar persuna li taħdem biftit flus li ser tikseb il- lotjiet diretti, ġifri ħajkollok social dumping. U għalek l-interpretazzjoni tal-artiklu 5, paragrafu 6 tal regolament 1370 tal-2007 jinżam għalix jiprovdi l-istati membri il-flessibilità meħtieġa li kollom bżonn. Membri oħrajn eh, jaqblu ma dan u nittamaw li dan jiġi refless fl-emendi. Il-kwalità u l-standard soċjali barra minn hekk huma kwistjoni importanti, deċisiva l grupp tiegħi, u għalhekk ressaqna emendi fuq dan. Aħna konvinti bisħieħ li protezzjoni soċjali korporattiva hija prerekwiżit inaljenabbli għal lotja ta' servizzi fil-servizzi ta' trasport tal passiġġieri. Irrid ikun hemm kondizzjonijiet vinkolanti għal lotjiet diretti anke fir rigward il-proċessi ta' talba tal-offerti u l-offerti in ġenerali. Il-protezzjoni soċjali tiġi garantita mill-liġi nazzjonali jew f'temiet eh, mal-pajjiżi terzi u ma' partijiet terzi biex bekk ma jkun hemm trasferiment obbligatorji tal-personal għas setturi konċernati. Grazzi. Il-President, eh, bħalissa għandi sitt kellima, seba issa bis l-koliċek li jolla jdejħ, nala din il-lista ta' kellima jek permettuli naflu kunta titkellem fissem Sur Liberatski, Andi el-Kadrawi, Rike, Kanċan, Benjen, Kramer u Kolċek. Tajjeb zoċ minuti kull wieħed biex bekk nżommu mal-ħin. Sur el-Kadrawi, zoċ minuti l-ewwel wieħed. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter Sur Grosh. Naħseb li ħankunu kunu Miżwiċċu l-ċina għal-bosta żmien għax hemm ħafna rapporti, rapporti tagħna u maqrib xulxin, iżda dissa nixtieq nitkellem dwar l-emendi li jena ressaqt. Naħseb li kien importanti ħafna li konna riflessjoni ta' dan fit-test tal-aspett soċjali ta' dan is-suġġett biex bekk insaħħuh dan l-aspett. Per eżempju, fir-rigward il-pjanijiet ta' trasport l-autoritajiet kompetenti rridu jqisu standard soċjali u l ftemit ta' negozjar kollettiv. U rrid iqishom skont kif ikunu valed dak iż-żmien. U għalhekk dan għandna żommuh f'moħħna. Kwalinkwa persuna li tkun tixtieq tipprovdi servizzi taħt il-PSO tirrispetta l-standards li tinkludi wkoll kwalinkwa settur marbut ma' ftejmiet ta' negozjar kollettiv. Issa, dwar differenza bejn lotjiet diretti u l-offerti kompetittivi. Naħseb li tikun aktar flessibilità u ndaħlu aktar fis-sistema, mod aħjar, speċjalment tal-pajjiżi Eh, ta' daqs medju, rridu nqisu r-realtà fuq il-post u għalhekk jiena proponejt li jkun hemm kategorija addizzjonali ta' pajjiżi li tiġi stabilita. Jiġifieri dawk bejn 10 u 100 miljun kilometru ta' linji tal-ferroviji. Rridu kien hemm żewġ kuntratturi hemmhekk fejn wieħed ma jistax ikun ikbar minn terz tal-volum tal-passiġġiera. Bekk dan jippermetti li ikun hemm netwerk b'saħħtu biex jinżamm u jibqa' japplika u bekk ikopri wkoll il-maġġoranza ta' territorju. mbagħad ikun jista' jkun hemm aspetti oħrajn li jiddaħlu. Nieqaf hawn lissa xtaqt nindirizza wkoll il-punt ta' reċiproċità u l-attijiet diretti iżda naħseb li jkollna ħin li nitkellmu dwar dan f'okkażjoni oħra. L-Onorevoli Rika żewġ minuti. Grazzi President. Jiena xtaqt nirringrazzja l-rapporter is-Sur Grosh. Ma partikolari nirringrazzjah minn qalbi għal xogħol eċċellenti li wettaq. Verament kont interessata interessat mill-rapport tal-Kumitat ta' Reġuni dwar xi ħaġa li importanti ħafna fuq il-pjan ta' trasport. Hawnhekk niksbu il-bilanċ tal-miżuri kollha x'tista' tiddefinixxi x'inhuma l-għanijiet iżda kif qal Said tippermettilek ukoll li ddaħħal standards ambjentali u soċjali u standards oħrajn ukoll. Definizzjoni ta' pjanta trasport tajjeb trid tkun il-muftiħ li tkun importanti ħafna għad diskussjonijiet kollha tagħna. Fir rigward il-volumi u l-limiti massimi għall lottijiet diretti u għall PSOs irridu nqisu dan ukoll. Ovvjament hemm ħafna diskrepanzi bejn pajjiż għal ieħor, il-Ġermanja u l-Lussemburgu ma differenti ħafna u naħseb li tlifna l-opportunità li nieħdu approċċ jew livell massimu nazzjonali iktar mill-reġjonali livell tajjeb u bekk ikun hemm iktar omeġanjetà. U naħseb li kieku kienu kun aħjar għal proposta. Naħseb li tlifna l-opportunità hawnhekk għax tinsibuha diffiċli li nilħu kompromess fuq il livell nazzjonali wkoll. Fuq il-limiti ta' ħin nixtieq ngħid lir-rapporter li sen 2029 forsi wisq il-bot u naħseb li xaħat għal li bejn l-2019 u l-2029 naħseb li naslu għal din id-data tkun kompromess tajjeb l-2019. Fuq ir-reċiproċità. Ma nafx jekk dan hux konformità mal ispirtu ta' trattati l-ewwel net u d-direttivi kollha fuq is-suq uniku. Naħseb li bekk jista' jkollna problema. Il-Kummissjoni blaqa l-kollu tagħha għandha solvi din il-problema, ma da ma solviċa l-issa, u lek naħseb għanna problema ta' konformi ta' hawnhekk. Grazzi sur kanċan. Grazie, President, Grazie li sur Grosh, għax li wettaq fil-qosor ħafna jiena nillimita ruħi biex nsemmi x'inhuma dawk il-ħames punti li jiena ressaq temendi dwarhom. L-ewwel nett fir-rigward il-bilanċ ekonomiku li rridu nsibu bejn il-ftuħ tas-suq u il-PSOs l-obbligu ta' servizz pubbliku. Nasib li dan il-bilanċ li rridu niksbu l-ewwel qabel kollox. It-tieni punt huwa tal-reċiproċità interna u esterna li tittiġi regolata minn kull stat membru għaliex għandek sitwazzjoni differenti minn stat għal ieħor u jiena nqisha bħala obbligatorja x'inkella jekk le ma naħsibx li s-sitwazzjoni nistgħu wettquha. Fuq l-obbligu ta' talba għall-offerti għall-lotjiet tal-kontrattina favur li tkun obbligatorja, ir-raba id-dati, irridun nqisu l-limiti massimi, derogi, l-iskadenza, bħala żmien irridu nqisu li s-sitwazzjoni ma tmurx wisq biex ndomu l-affarijiet għaliex inkella nkunu qed nimminaw il-prinċipju li aħna qegħdin nistabilixxu. U fl-aħħar nagħlaq bil-pilastru tekniku. Jiena nserraħ fuq l-simplifikazzjoni fuq iċ-ċentralizzazzjoni tas-sistema anke fir-rigward kemm iċ-ċertifikazzjoni tal-imprizi kif ukoll il-dispożizzjonijiet fuq is-suq tal-vetturi tal-ferrovije biex bekk aħna jkollna Unjoni Ewropea dejjem iktar b'saħħitha, grazzi. Grazzi l-Onorevoli Benjen għal żewġ minuti. Grazzi, grazie sul grosh għax xogħol li għamilt fuq dan id-dokument. Imħasseb ħafna xorta waħda dwar l-emendi li qed jissuġġerixxu s-sena 2029 bħala l-iskadenza għax bekk nkunu ndewmu l-affarijiet u dan biss ikun il-punt ta' tluq. Umbat forsi fil-ġenerazzjoni li jmiss li nibdew naslu qrib l-intemmu dan il- dan ix-xogħol u għalhekk naħseb li rridu morru iktar lejn l-2019 bħala punt ta' tluq għall-proċess. Fuq id-daqs massimu tal-PSOs, Sur de Bakker u jien ressaqna emenda possibilment pjuttost komplessa ma timxi fl-istess linja tas-sur El-Kadrawi u l-emenda tiegħu. Aħna qed inħarsu lejn li niġbru flimkien l-offerti għal kontratti. Naħseb li nistgħu nħarsu l qudiem għal dan. Kien hemm proposta tal-Kummissjoni dwar dan pjuttost stramba ma anke ġustifikata fil-ħsieb oriġinali tagħha. Forsi tista' twassal lil ċertu stati membri jħossu li dawn huma limiti massimi li ġew stabiliti diġà bizbrix skont id-daqs tagħhom jew ftit iktar jew ftit inqas. U naħseb li rrid ikollna triq il-qoddim kif nistgħu nimxu fuq dan, biex qed ngħid li aħna qed noqogħdu nawġu l-limiti massimi tagħna xaġa nistaw nistgħu niddiskutu naslu kompromess fuqha nittamaw. Iżda fuq il-kwistjoni bejn talba tal-offerti, l-offerti stess, u l-notjiet diretti, naħseb li tendering jagħti pjuttost flessibilità lill-awtoritajiet kompetenti u l-offerti jistaw ikunu varjati fl-istruttura u d-daqs tagħhom u għalhekk ma naħsibx li rridu nkunu mħasbi wisq dwar li mmorru lejn din il-possibilità. Kif qal is-Sur Tremosa, naħseb li l diretti rridu jkunu limitati fl-ambitu tagħhom u fid-daqs eh, u fil-żmien tagħhom meta jkun applikaw. Naqbel ma' Sur Zile fuq ir-reċiproċità. Nalaqgħu. Grazzi. Signora Durant għal żewġ minuti. Grazzi President, nirringrazzja l-Sur Matthew Grosh. Nibda billi ngħid li m'għandniex neqirdu dak li qed jaħdem diġà. U dan nisprimu fl-emendi ta' shadows. Naħseb li rridu nsibu mod kif nistgħu nistimulaw l-effiċjenza għal kompetizzjoni. Iżda rrid ikun hemm l-istess mudell ta' fermentazzjoni li applika l-istess għal kulħadd li lim il-punti ta' limitu massimu jista' jfisser li jkollna kaos ħieħ fuq il-post. Speċjalment għan networks per eżempju li għandhom l-iktar densità ta' użu għal kull pajis jew inkella l-użu ta' densità skont ċertu linji tal-ferroviji, ċertu rotot. Għalhekk meta nitkellmu dwar il-provista, forsi xi tal-Big Bang, rridu nirriflettu ftit, naraw kif nistgħu noħolqu xi tip ta' kuntratt ta' ġestjoni biex bekk nkunu kompetittivi u fl-istess ħin ikollok xi tip ta' kuntratti ta' servizz pubbliku li jkunu fis-seħ. Mbagħad kun tista' tqis l-affarijiet, tiżunhom sow, taħħom skont l-użu u mbagħad qasamhom skont il-kontratti. Forse tittibdel min qed imexxi minn qiegħed fit-tmun il-sistema ta' ġestjoni, l-amministratur biex bekk ma jkunx hemm frammentazzjoni jkollok networks li jkunu densi żejjed. Grazzi l-Onorevoli Kramer. Grazzi. Permettili nisħaq li meta jkollna iktar minn 300 emenda nirċivuhom biss fil-lingwa oriġinali biss erba' tiem qabel u din inaċċettabbli u bħala President nitolbok tiċċerta li jkollna dawn l-emendi minn tal-inqas fil-lingwi tagħna. Inkella ma jkollniex diskussjoni serja, il-ħin qed jafas ħafna qegħdin taħt pressjoni u naraw li l-Kunsill Kummissjoni jkollhom biżejjed żmien xhur sħaħ u aħna ma jkollniex biżejjed ħin biex nirriflettu jkollna diskussjoni serja. It-tieni ħaġa, naħseb li għandna problema llum imma ħansolvuha qisu fl-2029. Din mhix serja, Jew għandna problema jew m'għandniex problema, u li tħalla l-affarijiet qiegħda staġnati sal-2029 mhix ħaġa serja. Allura rridu naraw x'ser nagħmlu. Fir-rigward lotijiet diretti u r-reċiproċità, ma rridx ngħid li dan jiddependi fuq il-mili, eccetera hija kwistjoni ta' prinċipju. Ma nistax nifhem il-kumpaniji Ġupaniżi li qegħdin fis-suq Ewropew meta aħna mbagħad mhux qegħdin fis-suq tagħhom, tajjeb wis għala l-RATP għandu jkollu otjot diretti u kumpaniji oħrajn le. Ma naħsibx li l-RATP jekk tajt li rridu otjot diretti fuq il-post fin-naħa tagħna mbagħad naqsmuhom fuq is-suq domestiku dan jiġri fuq l-operaturi ta' Berlin per eżempju jista' jkun sussidjat mill-istat b'sussidji differenti fejn għandek din il-possibilità tista' tagħmelha. Iżda din hija distorsjoni tal-kompetizzjoni u għalhekk jiena favur li jkun hemm reċiproċità stretta tal-kumpaniji u dan jinkludi wkoll il-ferat is sussidjarja ta' dawn il-kumpaniji. Kwistjoni differenti ħafna, aħna rridu l-aqwa offerta possibbli u mhux dejjem tkun l-irħas waħda. Jiena bosta drabi ngħid li m'għandix biżejjed flus biex nixtri il-ħwejjeġ li jkunu rħas, aħjar fuq ftit iktar biex ikolli oġġett sura ta' Aħjar ikonna nonfqu ftit iktar ma jkonna situazzjoni prodott aħjar. Jiena minn Berlin u nafx qed ngħid. Grazzi l-onorevoli Kolicek. Ta' neferu konkurenza u ktres tal kollega. Grazzi ħafna il-kompetizzjoni inġusta li għadu kif semma l-kollega tagħna diġa' teżisti fil-Repubblika Ċeka u taħdem tajjeb. L-entitajiet kbar bażikament qed jixtruna biċċa biċċa. Iżda l-qalba ta' dan ir-rapport intibuha fit-twaqqif ta' standard soċjali u fil-mod ta' kif is-servizzi ta' trasport pubbliku jinżammu Għalhekk hemm bżonn nistabilixxu ċertu limiti minimi li huma xirqa. Ir-rapporter propona ċertu livell ta' eh, livell minimu li forsi nistgħu naqblu miegħu. Iżda mhux minn 10 miljun mil ta' ferrovija jew inkella kilometru ma' 25. F'terminu ta' trasport bil-ferrovija f'pajjiżna hemm ħafna tfetti li jisir u ir-reġuni fil-Repubblika Ċeka joffru firxa sħiħa ta' rotot. U mhux rotta waħda li trendi ħafna flus. Dak li għamlu huwa li jieħdu fidejhom parti minn network u joffru servizzi f'dak ir-reġun. U jina naħseb li dan huwa modell li għandna nappoġġawh. Għaliex din hija xi ħaġa li tirrifletti r-realtà u ma tiġix minn perspettiva burokratika. Aħna rridu li l-passiġġieri eh, offerta ta' servizzi aħjar u r-reċiproċità hija importanti u din taħdem għalina mal-Polonja pereżempju f'reġjun transkonfinali u importanti aħna li ma nippruvawx nġelu lin-nies li jitħlu f'relazzjoni reċiproka Jena ma naħsibx li għanna ndaħlu skadenzi iqsar li mbagħad imorru kontra ir-regolament eh, ta' qabel, jiena naħseb li jkun aħjar jekk ikonna ir-rapport ta' nofsi żmien fl-2015 imbagħad nirranġaw l-iskadenzi. Jiena naħseb li huwa aħjar li jkollna skadenza aktar tard biex inkunu nistgħu niggarantixxu l forniment ta' servizzi minflok li jkollna eh, skadenza qasira li ma nixtiequx li l-volum ta' traffiku jonqos Mela, grazzi, Sur President, nishtiq għal darbaħan ringrazzi il-rapporter, Sur Groll, għal dan labot tal rapport li eh, wassal għal kważi aktar minn 400 emenda minn dan il-komitat. Jena nishtiq nieħu dan l-opportunità u koll biex nirringrazzja l-kollega tiegħi jean ric Pake għax dan huwa l-aħħar dinja l-aħħar laqa ta' komitat tiegħu fil-rol tiegħu. Jena nistan wedu li aħna ħanamlu approċċi, ħajkonna approċċi bilanċjat għal ftuħ tassu u l-files tal-PSOs. Iżda nixtieq li kummenta fuq xi ftit emendi. Mela l ewwel net, il-Kummissjoni tapprezza numru ta' emendi partikolarment dawk li huma marru li qegħdin jarfu l-bżonn li jkun hemm eh, appaltar pubbliku mandatorju għal dawn it-tip ta', eh, ta kontratti. Ħana ftit eżempji. Hemm blok ta' emendi li għandhom definizzjoni ġodda waħna nemnu li dawn ħajwaslu għal ċarezza legali. Partikolarment meta t-niskelmu dwar l-effetti tan-netwerk jew inkella pjanijiet ta' trasport pubbliku. Hemm ukoll titjib biex nassiguraw aċċess mhux diskriminazzjoni għal rolling stock per eżempju iżjed flessibilità għall istrumenti għall autoritajiet eh, eh, ta' palissa l-emenda 363 il-proposta li kunem pool ta' rolling stock, eccetera. Il-Kummissjoni sib eh, ċertu punti oħra interessanti, per eżempju l-inklużjoni tal-klawzola ta' reċiproċità. Din hija xi ħaġa li għandna nesplorawha aktar fid-dettall bażikament aħna nemnu li klawzola ta' reċiproċità dwar lotja tal-kuntratti ta' servizz pubbliku meta ikun hemm kumpanija li tibbenefika minn otja diretta m'għandix jipparteċipa mbagħad fil-proċedura ta' tender fl-istati membri rridu nevestigaw ukoll il possibilta li li niddiskutu ma' pajjiżi terzi iżda dini għandha tkun limitata għad-data tal-ftuħ tas-suq. Iżda l-Kummissjoni ma tistax tappoġġa dawk l-emendi kollha li ħajdajfu b'mod sinifikanti proposta tal-Kummissjoni tal-introduzzjoni tal-appaltar mandatorju ta' dawn it-tip ta' kontratti ta' servizz pubbliku kif ukoll dawk li jmorru lil mill-proposta tagħna bħal proposti li jemendaw il-limitu minimu de minimis għal lotja diretta e, mux ratati mal ferrovija u nishtiq naqsam ma'kom li l-Kommissjoni u kol tirrifjuta kull emenda li qed timmira lejn iż-żamma ta' kondizjonijiet blabda limitu ta' lotja ta' kun ta' oti diretti fit-trasport kif ukoll iż-żamma tal-artiklu 56 eh, kif inhu bħalissa jew kellha ġifi li ndajfu il-kundizzjonijiet tal-loti diretti. Jiena nixtieq ngħidilkom ukoll li aċċess mhux diskriminatorju għal rolling stock jew dak sostenibli u għal iżjed l-iżjed ostaklu importanti fil-ferrovija għalhekk il-Kummissjoni ma tistax tappoġġa emendi li ħajn dajfu l-obbligi tal-Istati membru l-autoritajiet biex b'mod effettiv jindirizzaw din il-problema, pereżempju billi jagħmluha possibil jagħmluha possibilità flok obbligu. Minn barra dan kwalunku miżura li tittieħed minn awtoritajiet kompetenti fuq rolling stock m'għandix gerfex is-suq għalhekk hemm bżonn li jirrispettaw il-liġijiet tal-Istat tal-Unjoni Ewropea. Palma għadna kemmel darba sur President il-Kummissjoni ma tistax taqbel ma' perjodu ta' tranzizzjoni fil-ferrovija li jmur lilin minn proposta tal-Kummissjoni waħna nemnu li għanna nżommu id-data tal-2019 palma għal sur Tremosa u l-Kummissjoni ma tistax tappoġġa eh, proposta li tiffissa l-ammont massimo tal-PSO fuq livelli li mhux ħajippermezzu kompetizzjoni għal kontratti. Hemm ħafna ħafna emendi li aħna ma nistgħux nappoġġaw m'għandix għalfejn qed nidħol f'aktar dettall, iżda ħajkonna l-opportunità ndiskutu dan kollu tard. U biex nikkonkludi il-regolament eh, revedut wieħed tlieta wieħed seba' għandu jwassal għal kwalità mtejba tas servizz u għandha twassal għal użu aktar effiċjenti tal-fondi pubbliċi fil ġejjieni Il-Kummissjoni temmen li l-emendi ta' kompromess li għandhom jiġu ivvutati minn Tran fil-tmim ta' Novembru għandhom iżommu f'moħħom dawn l-anijiet. Il-Kummissjoni ovvjament għadha għad dispożizzjoni tagħkom kwalunkwe mument, partikolarment jekk kolkom bżonn ta' kjerifiki addizzjonali. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal rapporti li mis, letti rapporti li mis, ġbir tas-sur Barandika, Kramer, Użila, Is-Sinjura Bilbao Barandika l-ewel. Wara f'sinar tajb l u grazzi, Sur President. Irra fir rapporti għaj dak li ehm, provajna namlu anka il-proposta tal-Kommissjoni, dak li għedin provaw namlu u għan u l-anijiet tal-White Paper, ġviri Roadmap għal eh, spazju uniku ta' trasport. Hemm sitwazzjoni li jiena nidiskrivija fil-rapport li hija sitwazzjoni li tista' tkun ta' frustrazzjoni jekk l-operaturi ta' bħalissa u l-istati membri ikomplu iżommu il-modelli il hemm bħalissa ta' negozju u l-status quo nkomplu nimblukkaw il-ftuħ tas-settur u inżommu li jkun hemm il-frammentazzjoni tal-ispazju ferrovarju. M'għandix għalfej noqgħod nagħti dettalji kollha hawnhekk imma nixtieq nitlolbok President huwa li jkun hemm naqa' silenzju għaliex itħarbat tħawadni u kulħadd. Iva, ikke meta meta titilqu ċertu silenzju, ma nafx kif ħatit il-qom meta nitkellmu fuq l-interoperabilità, ma ekku. Mela, id-djanjosi tal-problemi li għanna u t-tensjoni aħna raw bejn il-bżon li jinżommu l-status quo li qed juru jew jidher li tippretendu l-istati membri hija l-frammentazzjoni l-ispejjeż għolja għal dawk li manifatturaw il-vetturi u għalhekk Dan ifisser ċertu eh, spejjeż tant tantoljin għal eh, dawk li għamlu l-manifattura li eh, vettura tista' tiswa sa 6 miljuni u idumu sentej. Għalhekk l-10% tal-ispejjeż tal-kostruzzjoni jitħlu eh, fil-proċessi amministrativi. Pala proposta ħanna dak li rridu huwa li intejbu din is-sitwazzjoni għal xider li kulħadd jaqbel ma' djanjosi. Eh, l-ewwel ħsieb huwa li jiena naħseb li rridu nimxu qudiem fir-raba pakkett ferroviarju U aħna naħsbu li il-Kummissjoni għandha tagħmel e, diagnosi ta' situazzjoni ta' tielet pakket tal-ferrovija u rridu nasibu rrida politika sabiex dawk l-istati membri li ma wetqux dak li kellhom jagħmlu jagħmlu ħalli nkunu nistgħu nixu qudiem. Bl-istess mod aħna nemnu li biex ikunu nistgħu nelbu l-problema kollha kemm li għandna hemm bżonn li jkollna one stop shop u li l-aġenzija tkun tista' tiffaċilita e, l-iżvilupp l-izvilup ta' dawn ta' dawn is-sistemi biex ikonna bidla ta' governanza fit trasport kollu kemmu u aħna nemnu li l-proposta tista' it-tejjeb bit-trasparenza ehm, l-investiment, it-taħriġ u l-ispejjeż kollha u l-flejjeż kollha nużaw għal proċessi amministrativi ta' palissa dawn ikunu jistaw, nkunu nistaw nużaw biex nagħtu sigurtà legali li l-SMEs li huma l-est li jinvestu u li l-aktar eh, irridu mmorru għal innovazzjoni u li t-trasport l-intraprizi Ewropej jistaw ikunu referenza dinjija Jena naħseb li dawn għandhom ikunu l-għanijiet tagħna u f'dan is-sens il-proposta għal-proposta tagħna ippreżentaw 440 emenda mhux ħanqod nsemmihom kollha, iżda hemm żewġ problemi fundamentali li rridu niffaċċaw. U jiena naħseb li minn dawn l-440 emendi dan il-punt huwa ċar ħafna. Il-pożizzjoni tagħna kienet li insaħħu l-Aġenzija Ewropea imbidluha verament fil-one-stop shop li tkun tista' toħroġ l-awtorizzazzjonijiet kollha. Għal dan aħna stabilejna għanna periodu ta' tranzizjoni ta' ħames snin sabiex din it-tranzizjoni f'dan il-periodu meta l-Aġenziji Nazzjonali kunu jistaw isiru. U aħna rajna li l-Aġenzija Ewropea seta tagħmel dan, ġin-Aġenzija Ewropea tal-Avjazzjoni, u għalhekk nixtieq nippreżentalkom informazzjoni. Aħna f'dan il-kumitat smajna ħafna deputati li qalu li m'hemmx possibilità li insaħħu il-kompetenza tal- tal-Aġenzija Ewropea li xfalissa nisabu fi krizi u m'għandniex budget, imma wara l-laqa li kenna mal-Aġenzija Ewropea jina kont sorpriza ħafna għaliex l-Aġenzija Ewropea tal-Avjazzjoni ġifieri għallunna le dan ma jiswa xejn lill-budget pubbliku għaliex huma idaħlu l-flus minn ħidma tagħhom stess u stess u bekk għandhom eh, huma suffiċenti waħedhom. Mela, hemm bżonn naraw eżattament xa tkun is-sitwazzjoni eh, li ħanatu li networks separati jekk verament ikun hemm ċertu networks li għandhom bżonn li jkunu hekk. U jiena naħseb li dawn huma il-punti li huma ċari sa ċertu punt u jista' jkun li nistgħu naslu għal ftehim hawnhekk. Grazzi. Mela, is għal-kadraw għal tliet minuti. Grazzi, Sur President, jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter eh, fisem ix-shadow għalix eh, ma setax tkun maħna illum. Aħna prezentajna numru ta' emendi l-ewwel fuq l-ambitu, aħna prezentajna emendi mal-istati membri biex nkunu nistgħu ninkludu sistemi ta' eh, ferroviji eh, żgħar. Dan huwa l-status quo bħalissa l-Kummissjoni bidlet din għaliex huma għalu l-CEN biex iwaqfu ċertu standards. Iżda dawn ħajkunu volontarju ma nafux l-iskadenzja allura għalek għalissa aħjar nżommu għanki finuma. Aħna ma naqblux dwar li neskludu il-servizzi reġjonali rridu noqogħdu attenti ħafna meta nippruvaw nagħmlu ċertu eċċezzjonijiet. Issa fuq persuni li għandhom mobilità mnaqsa u hekk preżentajna numru ta' eh, emendi biex ninvolvuhom aktar meta konna qegħdin infaslu TSI aħna rridu natu namlu ċara li il-vetturi kun jista' jaħdem mod ċar u aħna naqblu li l-ekonomija tal-skala u l-effiċenza ntejbuhom jekk il-manifatturi u l-operaturi kun jistgħu jużaw l-istess materjal għall-istess partijiet eh, u l-istess linji Issa fuq il-kalendarju fuq l-iżvilupp ta' TSI aħna introduċejna emenda li tiċċara li din tista' ssir biss jekk ikun hemm evalwazzjoni ċara li tanalizza l-ispejjeż ikkalkulati u r reperkussjonijiet fuq l-operaturi u l-operaturi ekonomiċi li jiġu affettwati. Aħna naħsbu wkoll li għandu jkun hemm bejn il-ferrovija ta', ta veloċità olja u dik konvenzjonali. Il-ferrovija ta' veloċità olja tagħti fatturi addizzjonali u hemm rekwiżiti addizzjonali u bħala riżultat ta' dan hija differenti ħafna mill-ferrovija jew min-netwerk tal-ferroviji konvenzjali. Fuq il-low wagon vehicles aħna nafu li hemm differenza eh, fil-loading fil fl-Ewropa u din hija xi ħaġa Eh, li tista' tiġi solvuta minn dawk il-waguni li m'għandhomx eh, livell baxx biżgħet biex jabbu fuqhom il-trakkijiet. U din hija xi ħaġa rridu nenfasizzaw b'mod partikolari. Fl-aħħar net fuq l-RTMS L-Aġenzija għandha bżonn li kollha l-aħħar kelma anke jekk ir-rwol tal-Aġenzija Nazzjonali għandhom ikun għandu jkun eh, imsaħħa għax huma jafu realtà bl-aħjar mod, partikolari bżonn li jiċċekkjaw li l-linji IRTMS e ma jkollhom l-ebda problemi mad l-linji aktar konvenzjonali. Ħanqafaw? Din hija perspettiva ġenerali sempliċement tal elementi li preżenta x-shadow tagħna aħna nixtiequ nawguraw l-isbaħ xewqat lill-rapporter u nittama li nkunu nistgħu naħdmu flimkien. Grazzi, issa Sur Kramer, tliet minuti. Iva, nixtieq nirringrazzja l-rapporter l-ewwel nett għal kooperazzjoni eċċellenti aħna kon qegħdin naħdmu fuq proġetti simili iżda bażi tajba wkoll di. Aħna naftajim ġenerali dwar il-lotja ta' dispozizjoni ta' l-autorizzazzjoni għal vetturi. Iżda bħalma jiġri fil-kas tal-karozzi u jkella l-ajruplani rridu nixtruhom daw l-affarijiet. Iżda il tekst tekniku irrid isir għal ċertu setturi jew inkella setturi nazzjonali. Iżda Għall-Europa din hija l-istess għall-aċċettazzjoni l-approvazzjoni ma din mhix ħaġa li għamlet għalissa il-Kummissjoni. Ir-reġistru wkoll fl-Ewropa kollha kemm hemm bżonn ta' ċertu reġistrazzjoni ta' vetturi, persuni li għandhom mobilità imnaqsa jiva ovvjament nappoġġaw dawn l-emendi nies għandhom ikunu grati li m'għandhomx bżonn dawn l-affarijiet u għandhom jassiguraw li persuni oħra ma jiġux emarġinati. IRTMS e wara dizastru kilometru ta' 6000 kilometru tal-passiġġieri mem ebda vetturi li jistgħu kopru il-linja kollha kemm din xi urġenti. Hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa u ħaniti għax inkella jekk le ħanitilfu ħafna ħafna eluf ta' flus investiti. Irridu nagħmlu eh, distinzjoni ċara bejn l-NSA u l-IRA għax l-IRA ma tistax tagħmel dak kollu li għamlu l-Aġenziji Nazzjonali iżda jridu jaħdmu flimkien l-aħħar kelma ċi tkun fidejn li għarej biex ikonna aktar armonizzazzjoni fl-Ewropa. Rridu nkomplu eh, nitlu fuq dan id-detal biex nevalwaw u nelbu il-problemi li staw jinqalu, jinqalu rridu li konna kooperazzjoni bejn l-entitajiet nazzjonali u nassiguraw li dawn jaħdmu. Issa kompromess li ġie prezentat li huwa pass e, fid-direzzjoni tajba iżda mhux biżejjed u dan il-kompromess jgħid li kull min jivvjaġġa fl-Ewropa għandu jaqa taħt li għarret, nitkellmu fuq 50% eh, tal-ġar tal-merkanzija, imma il-Kunsill jaf x'jaf dwar il-ferroviji Ewropej, il-Latvija, il il-Litwania u l-Estonja eżempju, għabbażi tal-passat tagħhom huma għandhom netwerk li jistgħu jizawħ. Iżda huma jixtiequ jaqsmuh nazjonali nazzjonali wkoll. Iġbinti ma tistax mur minn ringa għal tal-ferrovija waħda ċi tbiddel U għawek, miexin l-ura, x-25 sinilu, ma kienx hemm din il-problema, fi Franza per eżempju. Għanna ġens ma' u tista' umbat eh, firda bej tramuntana u nofsenar, et nitkelmu fuq pajis wieħed, suppost għandu jkun hemm servizz wieħed. Dan huwa approċ ħażin, approċ fuq bażi nazzjonali għax għandna bżonn approċ Ewropew. Aħna rridu nżidu l-kooperazzjoni. Is-sur Ziva. Zile. Iva, jenu kol nishtiq nirringrazzja rapportera kooperazzjoni tant tajba fil-pilastru tekniku. nibda bil-kommenti ta' Michael, inti tista' tuża eh, l-opportunità biex tieħu din l-opportunità biex tgħaddi minn eh, Vilnius għal Riga u Vilnius Riga u Tallinn fil-qafas ta' TNT jina naqbel l-affarijiet mhumiex tajbin ħafna bħalissa jiena iżda jiena ma nasibx nistgħu naqbdu nieqfu bil-ħruġ ta' ċertifikat għal lokomotivi fl-IRA u daqshekk il-problema hija akbar minn hekk għal partikolarment għal dawn il-ferroviji li jagħmlu distanzi twal ma eh, eh, veloċitajiet baxxi. Jena nixtieq nagħmel kum mistit kummenti qasra fuq il-grupp ta' rapporti tagħna li sa ċertu punt huma f'qafas tal-kunċett tal-operabilità u l-pożizzjoni ta' dan. U dinja marbuta mal-pajjiżi li jinsabu f'sitwazzjonijiet iżolati hemm żewġ gruppi ta' networks iżolati fl-opinjoni tiegħi u għalhekk jiena għamilt dawn l-emendi anka fil-qafas tal-kompromess biex insibu kompromess tajjeb mal-kumitat u hemm networks li verament huma iżolati fl-Ewropa u hemm networks li huma integrati b'mod tajjeb networks oħra. Hemm kwistjoni tal-operabilità, pereżempju, nixtieq nitlob lill kollegi tiegħi biex jifmu differenza hawnhekk. Jekk inti tixtieq tippenalizza xi partijiet interessati li jixtiequ jiksbu ċertu ċertifikati u autorizzazzjoni minn li għarrej, jekk tiswa ħafna iżjed u ma jixtiequ joperaw biss fi stat membru wieħed, emmek tiċċarġawhomx aktar u ma tatijomx vantaġġi oħra, u ma tatijx vantaġġi l-suq Ewropew, jekk jeżistu dawn il-partijiet interessati, mux ħajspiċċa, hija situazzjoni ħażina u mux ħajspiċċaw qar wara l-leġiżlazzjoni, u importanti niverifikaw dan. Mm Jina għan itkellem ċertu dettalji, tartat ma nitkellem fuq rapport tiegħi, iżda hemm ċertu emendi fejn irridu nerġgħu naħsbu dwar eh, li RTMS pereżempju jew inkella s-sistema ta' sinjali tal-ferroviji konvenzjonali, ma nafx jiena kif solvu din il-kwistjoni. Forsi maħniex ħanimxu fid-direzzjoni nixtiequ. U l-ħarnet fuq ir-reġistru tal-vetturi Ewropej Għal darboħra fuq il-networks izolati, aħna konna integrati b'mod tajjeb mal-pajzi terzi, ma kif nistaw indaħlu fl-Europa fuq il-reġistrazzjoni eh, Ewropea eh, l-kulħat bħal per eżempju Rolling Stocks ta' Russia, din mhix possibbli. Aħna żorna li għarrej u m'għandhom xej fuq dan fid-databases tagħhom, ġifiek nimxu f'din id-direzzjoni kif miktuba għawek dan ifisser li mhux ħajkun hemm rolling stocks li jiġu permessi fl-istati Baltiċi, perempju fil-Finlandja. Ma ma naħsibx li dan huwa antana grazzi. Kojċek, 3 minuti. Sir Kojċek għal 3 minuti. Grazzi l-unifikazzjoni tal-proċedura ta' autorizzazzjoni u l-kondizjonijiet dawn huma elementi vera importanti. L-affarijiet l-oħra waslu għal dawn il ferrovi li marru għallar li RTMS dan jeder li approċ li għamel sensor u il-proċur ta' ċertifikazzjoni trid tkun unifikata l-Unjoni Ewropea. Mhux qed nitkellmu biss dwar il u ma stess imma ċertifikati li ħajkopru rotot differenti, għad tkun xi ħaġa tajba li jkollna ċertifikati għal vetturi imma mtalbet differenti li għandhom xjaqsmu marrotot u serturi differenti u dawn irrit ikun hemm unifikazzjoni bejnietom. Irridu nħarsu lejn l-aspetti tekniċi u proċedurali tal ira din l-aġenzija għandha dawn l-affarijiet inkomuni mal awtoritajiet nazzjonali u għandhom bżonn jiggvernaw approċċ li huwa unifikat iktar milli kollna 26 kondizzjoni differenti. Fl-istess ħin ir-rikonoxximent reċiproku ta' ċertifikati rrid jiġi applikat flimkien ma' proċedura fejn li għarrej tista' diverifikom dawn l-affarijiet. Dawn huma f'spetti vera importanti importanti li din il-proċedura tkun tista' tagħmel progress. Ovvjament, Iva, em, Iva, xi rotot li huma ta' direzzjoni waħda biss jew inkella rotot iktar wisa fil kastal tal-pajjiżi Baltiċi hemm xi ħaġa differenti imma qabel kienu unifikati mela. Naħseb li inti ħat titkellem flok sur De Grandes. Iva, grazie sur President. L-ewwel net nixtieq niskuża ruħi għal Shadow Rapporter tal-Grupp Popolari għaliex ma setax ikun għaw eh, biex jitkellem fuq dawn l-emendi imma xta jaddili il-pożizzjoni tiegħu u dan ġi inklusu ukoll fid-29 e, emenda li ġiet ippreżentata għal proposta tal-Kummissjoni mela jiena nixtieq nibda billi ngħid li hemm bżonn iva ta' riforma għal pakkett ferroviarju u għal proposta ambizzjuża li ġiet proposta mill-Kummissjoni hija forsi e, aktar e, ambizzjuża mill-elementi ġew proposti hemm bżonn li niżviluppaw din il net dan in-network ta' ferrovija interoperabbli. Għalhekk aħna naqblu mal-Kummissjoni u mal-rapporter ta' dan ir-rapport u ma' ħafna ma' dawn l-elementi u aħna naħsbu li dawn l-elementi jridu jwaslu għal ta' aktar kompetenzi l-ERA u ikunu jistaw jamluhom aktar kompatibli ma' sistemi li bħalissa jaħdmu b'mod tajjeb aħna napoġġaw il-valur mizjut Ewropew. U għalek, aħna effukajna f'propju elementi tagħna fuq dan u f'din il-pożizzjoni u li dawn jaqblu ma' dawk ta' gruppi oħra u ta' deputati oħra li ħajwaslu għal kompromessi fin-negozjati li ġejjin. L-emendi fl-artiklu 20 ġbir tal-poġija fuq suq ta' dawn il-vetturi tinkludi l-vizjoni tagħna u hija li waħda importanti fir-rapport. Hemm bżonn li inwessaw il-każijiet ta' tpoġija fis-suq ta' dawn il-vetturi u l-Aġenzija Ewropea bħalma ġi inkluż fil-proposta tal-Kummissjoni tkompli toħroġ l-awtorizzazzjoni ta' dawn il-vetturi meta nitkellmu fuq vetturi li diġà jintużaw fi stat membri jew aktar minn wieħed. Iżda hemm il-possibilità wkoll irdu nagħtu l-possibilità li l-Aġenzija l Nazzjonali ta' Sigurtà li jagħmlu x-xogħol tagħhom ukoll u li joħorġu l-awtorizzazzjoni tal-tpoġija fis-suq tal-vettur meta dawn huwa vetturi li huma limitati għal network wieħed jew aktar li jinsabu biss fi stat membru wieħed. Minn barra dan il- Id-disa emendi tal-artiklu 18 u kol ħajwaslu għal aktar kompromessi. E, tpoġġija tal-installazzjonijiet fissi ċi tiġi autorizzata mill-Aġenzija Nazzjonali li xi ħaġa li ħadmet sew issa. Iżda għandu jkun obbligatorju li konsultaw mal-Aġenzija Ewropea Ferrovjarja u trid e, tkun konxa ta' dawn l-affarijiet qabel ma toħroġ awtorizzazzjoni biex tassigura li l-network ERTMS tkun komuni fl-Ewropa. Mod ġenerali aħna naqsbu li proposti komuni kemm tal-pakket ferroviarji e, kienu tajbin għalhekk jiena nirringrazzja Kummissjoni ħidba taħħa kif ukoll il-ħidma tal-rapporter biex ikunu nistgħu inżidu bħalma jedna il-valur miżjut Ewropew nigarantixxu aktar sigurtà fit-trasport tal-ferroviji, aktar liberalizzazzjoni ta' dan is-settur kif ukoll li nassiguraw li jkun hemm interoperabilità sħiħa u effettiva. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa nistgħu ngħaddu r rapport tas-sur Kramer fuq is-sigurezza ferroviarja tfassil mill-ġrid jew riformulazzjoni Michael. Erba minuti. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja ix-Shadows naħseb kien hemm kooperazzjoni ferm tajba, mela jekk inħarsu lejn l-emendi 426 dawna jappoġġaw jew jiżidu ma' test bażiku ġifieri dwar is-sigurtà u l-perspettiva Ewropeja ma nistgħux ngħidu li hemm xi opinjoni differenti. Jiena ferm kuntent dwar l-introduzzjoni ta' ċertifikat Ewropew għas-sigurtà u r-regoli nazzjonali jridu jaħdmu taħt li jarrej u r-regoli dawna jridu jistaw jiġu applikati biss f'każijiet ta' emerġenza diġà elf regola kull pajjiż eh, ħadem fuq dawn u għalhekk eh, flimkien ma dan 12,000 regola miktuba hemm xi oħrajn li mhux kulħadd jaf dwarhom imma dinja r-realtà l-aspetti u kol ta' sigurtà rridu nasbu dwarhom eh, kemm eh, il-ħini ta' pawza, l-kwalifiki u kol. U eh, mbagħad il-kultura u kol ta' sigurtà vera importanti fuq in-notifika. Qed inħarsu lejn ir-riski involuti aħna nafu li fir-Renju Unit hemm prattika bażika xi ħadd impjegat jekk jara problema rrid jaħdem fuq avvi konfidenzjalità bid-diskrezzjoni sabiex jevitaw li jsiru xi inċidenti. Żidiet għall standards minimi għal manutenzjoni għandna dawn. Ovvjament kull sentejn il-linji il tal-ferrovija dawna irridu jgħaddu mill mantenzjoni u l-inċidenti li seħħaw seħħaw minħabba nuqqas ta' mal-intenzjoni fi Berlin eh, sfortunatament ma Aw, fortunatament ma kenniex inċidenti, ma jekk ikun hemm nuqqas ta' malintenzjoni, mela l-ħaġa ħadd tiswa għaxar darbit iktar milli kieku għamilt il-malintenzjoni jekk isir inċident. L-eżenzjonijiet tal-aspetti tekniċi rridu nħarsu lejhom. irridu nasbu u nifmu li jeżistu eżenzjonijiet, ma jena fil-passat diġa tilkom li il-perspettiva nazjonali mhux dik korretta, il-perspettiva reġjonali lokali jistgħu jtejbu l-affarijiet m'hemmx don li jkun hemm l-approvazzjoni Ewropea m'hemmhekk jiena fiduċus li nistgħu nixbu maġġoranza wisa fil-Parlament, naħseb il-lokal kem aħna nistgħu naqblu hawnhekk l-antijaj huwa li qabel elezzjonijiet naslu għal bin mal-Kunsill u għasja tal-ftejn mal-Kunsil ħankunu nistgħu nagħmlu iktar progress, pereżempju il-ħamis li għadda l-istat membru tiegħi il ġarmi Emanja fl-aħħar garantisċa li se jkun hemm xi moviment kien hemm ftit pressjoni li l-Ġermanja tiġi sforzata li tażel it-triq it-tajba imma għal darba oħra il-perspettiva nazzjonali sa qed tiħu kontroll. E, tajna xie eżempi aħna fil-passat, mux għet nitkenmu dwar għazla bejn SNA, eh, NSA u ERA, le għet nitkenmu dwar kooperazzjoni tajba, jekk għanamlu dan dina xaħġa vera essenzjali li konna din il-kooperazzjoni tajba, mbat li ERA iva tista tiħu laħar deċizjoni, mbat hemm il-bazi għall-armonizzazzjoni fuq meda twila ta' żmien. Aħna nafu li dan il-proċess ħajkun itwal, kena ftit laqat fuq dan is-suġġett u kien hemm xi rapporters ukoll involuti għamilna ħafna progress imma dawn l-istess problemi li kellna 20 sena ilu reġgħu ħarġu hawnhekk għalhekk ferm kontenti li bdejna nsolvuhom il-problemi u mbagħad nistgħu naraw l-industrija Ewropea, ix-xogħol fl-Ewropa, l-passiġġieri kif ukoll protezzjoni tal-klima x'hemmhekk qed nagħmlu iktar għall-inqas flus ħajkollna iktar linji ferrovjarja għal mm, ferrovji tagħna. Grazzi ħafna, Is-Sur Kosh. Is-Sur Bert sa talabni sa biex nitkellem minn floku jgħid Is-Sur Koch. U um, importanti li dan il-pakket eh, inħarsu lejh eh, fl-intir tiegħu, inħarsu lejn l-interoperabilità tal-IRA u um, ħaġa li affermi importanti li nħarsu lejn l-approċċ Ewropew sabiex insaxħu li jarrejz u wkoll nħarsu lejn iċ-ċertifikat ta' sigurtà u niku dan huwa l-uniku mod kif nistgħu nagħtu valur miżjuti konna iktar sigurtà nfrankraw kemm il-ħin kif ukoll l-ispejjeż dan il-punt issemma fl-abbozz tar-rapport diġà u dana wkoll qiegħed fil-maġġoranza tal-emendi wkoll. l-IPP, l-PPE, dawna resqu ħafna mendi, mux għanot insemmi l-kull persuna, imma s-sur Bach għal l-importanti li naraw xandom xie għajdu l-partiċipanti individuali u l-opinjoni li huma għandhom fuq simplifikazzjoni sabiex jevitaw li jkun hemm xi ostakli xi xkiel u li rridu nħarsu wkoll lejn il-malintazzjoni, ir-rolling stock, il-bqija, ġifi rridu naħsbu dwar dawn l-affarijiet kollha, mbagħad l-aspetti soċjali, l kondizjoni ta' xogħol, il ħina sewqan il ħina li vjaġġar u l ħina s serħan u ukoll ġifiri dawn l-aspetti għanna nħarsu lejhom kollha. Ma nafx jiena jekk għandaħlu xi tip ta' magna ta' reġistrazzjoni, ġifir per eżempju li jistgħu jirreġistraw kemm sewwieq um, dum ġo ferrovija, il-ħin tal-vjaġġar u irridu nevitaw li uh, niltaqgħu mal istess problemi passa pal passat jew inkella għandhom l-istess problemi ta' sigurtà ġifieri nevitaw li ikun hemm repetizzjoni tal-problemi, is baħna jisseb li din opportunità vera tajba li namlu l-affarijiet u naqblu fuqhom. Sura l-Kudrawi. 3 minuti. Grazzi ħafna eh, fisem Sura Alessandra ix xadew tagħna nixtieq jiena nagħti spjegazzjoni ta' xi ħut mill-emendi li aħna ressaqna u eh, ġew introdotti xi MND li huma l-istess polarizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l-inċidenti fil-qasam tal-avjazzjoni, is-Sur Koch ukoll eh, semma dan il-kultura ta' sigurtà u s-sewwieqa tal-ferrovija importati li nirċivu dejta mill-kumpaniji ferrovjarja u kasa biex nkatru eh, sigurtà fis-sistema ferrovjarja ġifieri hemm bżonn kif għandna diġà fis-settur tal-avjazzjoni li introduċu il-kunċett ta' kultura ġusta li bekk b'mod attiv in inħedġu il-personal sabiex jamlu rapport jekk isiru xi inċidenti differenti. Meta jkun hemm inċident dejjem problema ta' identifikazzjoni tal-vittmi proċeduri ralli tista' ddum ħafna ġranet pereżempju fil-każ ta' Spanja u l-inċident ferroviarju għalhekk aħna nixtiew nitolbu l-aġenzjoni sabiex tbassar il-possibilità li jkun hemm l-istimiet tal-passiġġieri pereżempju fi servizzi ta' veloċità għolja fir Spanja, Renju u Franza, rezervazzjoni obbligatorja u b'xi mod jkollhom id-dettalji tal-passiġġieri li qegħdin fuq il-ferrovija. u rridu nsaħħu koll il-fattur uman u aħna nasbu li l-approċ bazat fuq is-sistemi dan irid jiġi msaħħaħ. Mbagħad sabiex biex nkatru s-sigurtà fl-Unjoni Ewropea aħna proponejna li fin-networks kollha u l Ewropea li jkollna sistema ta' redundancy li eh, ħadd mhux ħadd tippermetti li jkun hemm dipendenza fuq sistema partikolari. Imbagħad nixtiequ li nitolbu għall l-Aġenziji Nazzjonali u l operaturi tal-Ferrovija kif ukoll il dawk li jmexxu l-infrastruttura sabiex jħorġu bi pjani ta' eh, emerġenza, pjanijiet ta' aċċess mm, f'kas ta' emerġenza jkun hemm pjan ukoll għal mm, per esempio eh, servizzi ta' emerġenza li jistgħu jingħataw lil vittmi ta' dawn l-inċidenti u dan wkoll jikkonforma mar-rapport CIA, ir-rapport tal-Kadrawi, aħna nixtiequ introduċu li l-aspetti konfinali tal-infrastruttura dawn jippermettu l-koordinazzjoni jekk ikun hemm inċidenti differenti e, u ġajet ta' emergenza ġifiri ta' li konna dawn il-pjanijiet f'postom un bat pal ma kellna fil-rapport li jħor li kunem distinzjoni ċara bejn il-linji ferrovjara ta' veloċità u li daw konvenzjonali u rridu li l-Aġenzija tal-Monizza il-Manutenzjoni għal ferroviji kollha din l-idea ħadnija imma issa arranġajnija sabiex nikkonsidraw mhux biss il-mili koperti kif ukoll parametri differenti, kondizzjonijiet pereżempju ta' temp tip ta' linji ferrovjarja, eccetera. Aħna nixtiequ li l-Kummissjoni sena wara tħul fis seħħ ta' din id-direttiva sabiex tipproponi leġislazzjoni fuq l-infurzar minimu ta' ħinijiet ehm, tal-ħinijiet ehm, minimi u massimi li persuna t u mbagħad hemm ir-rapport ukoll tar-rapporter bil-bawa. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Benjen, tliet minuti, grazzi ħafna. Iva, jiena t ftit mementi sabiex nissa fuq l-importanza ta' dan il-kunċent kunċetta reasonably practical. Għax meta t-nipruvaw aħna naqsu riskju, rridu aħna nuru li l-spejjeż involuti fit naqis ta' riskju mhux sproporzjonat għal beneficju li jista' jinkiseb. Ħafna ġifiri affarijiet fil-qasam ta' sigurtà li nistgħu nħarsu lejhom, imma rridu noqogħdu attenti li ma nħadux barra l-ferrovija dwar il-responsabiltajiet differenti rridu noqdu attenti bil-idea li l-atturi kollha fil-qasam ferrovjarju ma responsabli iva huma responsabli iva responsabli għal parti tagħhom permezz ta' arranġamenti kontrattwali ma nixqux aħna li ikunem hemm xi taħwita hawnhekk speċjalment tal-konsumatur il-konsumatur il-klient għandu kuntratt ma' miniforni iġifiri dak li ħallas għandu kuntratt mal-kumpanija u mhux ma' min jabbil ta' tabija jew xi nisoħra f'din il-katina ġifiri livell kontratwali u jkun hemm punt wieħed ta' kuntatt għal konsumatur u għandna xi tħassib dwar l-emendi li ħajpermettu l-istati membri li jintroduċu livelli ola ta' sigurtà f'xi każijiet iva dan mhux ħajkunu problema l-interoperabil daw l-ħolqien ta' zona unika, imma f'xi każijiet oħra iva ħajkunu problematiċi ħajmorru kontra l-ispirtu ta' dak li qed nippruvaw nagħmlu għalhekk irridu aħna naċċertaw li kull tip ta' regoli la ta' sigurtà li ħandaħlu ma jispiċċawx jikontradixxu l-armonizzazzjoni. Jekk ħaj jikontradixxu l-armonizzazzjoni, mela li nistgħu nagħmlu nerġgħu nibdaw mill-bidu u ħan jispiċaw għaxar snin oħra bi eh, su eh, imħawwat ħafna u sistema mħawda u mbagħad fuq il-ħin għax-xogħol jiena ma namminx li għandna nitolbu għal-leġislazzjoni fuq il-ħin allokat għax-xogħol jiena naħseb li nistgħu nagħmlu l-affarijiet eh, sabiex jikkonformaw mar-regoli tas-sigurtà kien hemm kontroversja pereżempju iva l-ġimgħa l-oħra. Imma jiena ma naħsibx li għandna ndaħlu il-ħin eh, soċjali wkoll għal ehm, f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Zila. Grazzi ħafna, Sir Zila, tlet minuti, Iva l-ewel qabel kollox, nixtieq nirringrazzjakom għal din il-kooperazzjoni, grazzi Michael għal eh, dan ix-xogħol taħt il-qafas eh, il-pilastru tekniku u ferm kontent li l-autoritajiet ġermaniżi jistgħu jipproċedu u tajb li nistgħu nipproċedu b'dan il-pilastru tekniku li jiena naħseb li dna soluzzjoni vera tajba fideja mm, skont l-opinjoni tiegħi, ma jekk jkollna l-opportunità rridu aħna nużawha fil-fema tiegħi dejja. U um, Fuq kwistjonijiet oħra nixtieq najt li dwar iċertifikati ċertifikati uniċi ta' sigurtà iva kien hemm vera tajba li ġiet organizzata ma' jaza e aħna ħadna l-esperjenza tagħna mis-settura tal-avjazzjoni, ġifiri aħna li nistgħu nieħdu mill-esperjenza tagħna fuq l-aġenziji li jaħdmu fuq si kwistjonijiet ta' avjazzjoni, un hemm sitwazzjoni ferm importanti li jaza e ma kienu qed joħorġu dawn ċertifikati uniċi ta' sigurtà fil-qasam tal-avjazzjoni li inti qed tagħmel hekk u forsi dinja soluzzjoni għalina jew forsi le forsi biss f'dawk il-każijiet fejn l-operaturi jixtuqu dawna joperaw fi stat membru partikolari jista' jkun hemm ċertifikat uniku ta' sigurtà li jinħareġ fi stat membru ieħor for wieħed forsi dan huwa kompromess u f'każijiet oħra aħna ma tantx aħna konsistenti bil-pożizzjoni tagħna u fl-istess ħin u jiena diġà għamilt kumment ukoll fuq is-sistemi ta' signaling hemm ħafna mendi ġejjin mill-MPs, mill-stati membri eh, li huma ikbar dwar il-networks tal-ferroviju ma tgħidu jan eh, nżommu li jemes imbagħad il-bqiegħed nagħtuhom lill-NSA mill-banda aħna għatin eh, nistudjaw il-kompetenza totali ta' l-iżbali ġifieri jieħdu responsabilità totali għall-iżbali mbagħad il-banda l-oħra tinħarsu lejn affarijiet oħra naħseb li tajjeb li nżommu mal-pożizzjoni tagħna ġifieri nħallu l-affarijiet kompetittivi ġifieri sigurtà l-interoperabilità huma vera priorità priorità u se naħbu fl-imkien u qed natamaw li ħansibu soluzzjoni tajba li ma tkunx kontroversjali. Grazzi ħafna sur kolliċa għal 3 minuti. Děkuji, já budu velmi stručný, protože e, tato sprava e, pokriva do určité míry porobne. Grazie, President. għanżum Fala Osar Hafna. Parzjalment dan jista' jsolvi uħut mill-problemi li kellna fil-ftit rapport Frapport li kena qabel, qed nitkellmu dwar li nilimitaw il-sijat ta' xogħol, xi ħaġa li kellna anke fil-qasam tal-avjazzjoni. Ndirizzajna dan il-punt hemmhekk u anke fir-rigward it-tabija fuq it-toroq. Però rridu standards uniformi hawnhekk anke fuq dan is-settur, fuq il-linja tal-ferroviji. Fuq il-kellim li qal li din hija proposta fatwali għal soluzzjoni. Ġifiri li konna proċedura uniformi fejn li għarej ikolla tmun fuq dan il-kwistjoni, fuq din il-kwistjoni fejn mbagħad l-awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni sta jagħmlu testijiet, jagħmlu skrutinju ta' xulxin u mbagħad iżommu mal standards ta' manutenzjoni. Punt importanti dan li qajjem il-kellib, iżda hawnhekk jeħtieġ li jkollna monitoraġġ tal-infrastruttura għanna bżon manutenzjoni għalix essenzjali għall-operat kollu tas sistema Da kollu li kelli xinajt u nirringrazzja li żewġ rapporters għax kanna diskussjonijiet li taw il-frott u li ċaraw l-affarijiet. Grazzi. L-Aġenzija l-Ferroviji Roberts. Grazzi, jenu kol nixtieq nirringrazzja l-kollegi għal daw kollha l-res u l-emendi għal dan il-rapport. Jiena nixtieq ngħid li naħseb li ħafna mill-emendi kienu kwistjonijiet tekniċi, emendi ta' ċarar u ma naħsebx li hemm problemi biex nilqaħħom. Parti oħra minn dawn l-emendi li rċevejt jirrigwardjaw kwistjonijiet li kellhom jiġu konsidrati u solvuti. Però ma tantx naħseb li huma kontroversjali u sensittivi, per eżempju hemm grupp ta' emendi dwar l aġenzijiet ta' kwalifiki, dwar il-kwistjoni ta' ħruġ revoka u sospensjoni ta' ċertifikati. Ovvjament din ma tinvolvix li stat membru jaddi ċertifikati jew neħħieħum bat stat membru jħor ma jgħamilix, irid ikun hemm reċiproċità. Naħseb li hemm emend ta' kompromess li nistgħu nibnu fuq dan. L-aġenziji Eh, jekk għandhom xi ħorġu l-awtorizzazzjoni tagħha stess, naħseb li dawn hemm ħafna emendi fuq hawn nistgħu nibnu fuq emendi ta' kompromess tajbin. L-istess fir-rigward il-bord ta' appell u l-iskadenzi tal-eżaminazzjoni tal-appell. Hemm ħafna emendi f'dan ir-rigward u naħseb li nistgħu nsibu kompromess hawnhekk ukoll. Emenda ta' Philips fuq il-livell ta' miżati interessanti ħafna għaliex forsi rridu differenzjazzjoni ta' kemm ħallas l-utent skont l-użu ta' ċertifikati u leġiżlazzjoni imma mbagħad irridu nqisu wkoll l-apparat tal-ferroviji. Kwistjoni daqsxejn teknika rridu nifmu s-suq kollu għall-Unjoni Ewropea kollha u nafu li kwistjonijiet tal-istati tal-partijiet interessati mhux dejjem ikunu l-istess. Kwistjonijiet lingwistiċi ma tantx kelli emendi fuq dan, Kien hemm xi problemi ta' traduzzjoni fuq ċertifikazzjonijiet u l-awtorizzazzjonijiet iridu jiġu tradotti kollha fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-traduzzjonijiet irridu jsiru skont il-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea x'nafu li hemm ċertu raġuni u kwistjonijiet fejn għatem lingwi mhux uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li qed jintużaw. Naħseb li xi ħaġa tal-ġenna li jieħli xi jiġri xi iżda fl-opinjoni tiegħi saħansitra illegali li tagħmel hekk. Biex nagħla nixtieq ngħid li ċertament irridu nifmu tajjeb kif eh, ser jaħdem sottokuntratti għalli għarej, hemm ħafna xogħol xisir, u nittamaw li r relazzjonijiet bej li għarej rigward il-kontratti mal-NSAs ma joħloqx wis konflitti fuq situazzjoniet kontroversjali. L-EASA kienu qalu li dan wet off fis settur tal-avjazzjoni minar ma, ma ħolqu xi konflitti u naħseb li nistgħu nagħmluh kol fis-settur tal-ferroviji. Diffiċli li toħloq proposta iktar dettaljata minn dik li ħalqet il-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Naħseb li rridu nindirizzaw il-kwistjonijiet kollha ta' interkonnessjonijiet bejn l-IRA, bejn l-NSA, eċetera, biex ma jkunx hemm eh, punti vista legali mgerfeġ dan ir-rigward. Naħseb li rridu nqisu dawn il-punti u anke l-punti tekniċi u nistgħu nimxu l-qudiem bir-rapport. Grazzi Dominik Rike, għal tliet minuti. Grazzi President. Grazzi lil Robert Zile għax-xogħol tiegħu. Naħseb li dak li nemnu aħna huwa li konna aġenzija ta' ċentralizzazzjoni biex bekk ikun hemm interoperabilità u sikurezza tal europa li taqa' taħt kappa waħda. Din uħut mir-ruol li għandha din l-aġenzija, u lekk bżonn waqfu din l-aġenzija biex bekk ikun hemm kompiti għalija skont kif jiġi definit minn naħta l-Kommissjoni u anke fir rigward il-monitoraġġ jikollok entità waħda anke fir rigward l-IRTMS, is-Sistema Ewropea ta' Ġestjoni ta' Traffiku Ferroviarju. Fir rigward l-NSA, l-Awtorità Nazzjonali ta' Supervizjoni, hemm interface bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-Aġenzija. Diffiċli jekk ikun hemm rekwiżiti speċjali għall-infrastruttura l pajjiżi Baltiċi, Spanja, per eżempju, jew jekk ikun hemm definizzjoni li tkun valida imma restretta għal zona lokali Għal daqstan irid ikun hemm interface taħt il-qafas tal-Aġenzija biex bekk niżguraw li konna kwalità identika tas-servizz. Għalhekk l-idea ta' ċentralizzar mill-ġdid taħt l-integrazzjoni pro-Ewropea tal-Aġenzija hija punt importanti. il-ħaddiema abbord il-ferroviji jridu jkunu ċertifikati għal rekwiżiti ta' sikurezza u anke fir-rigward l-spare parts standardizzati rridu nagħmlu xi ħaġa rridu jkollna definizzjoni ulterjuri dwar x'nirreferu għal organizzazzjoni internazzjonali. Fir-rigward l-spare parts rridu jkollna proċedura waħda ta' appell. Irridu naraw kif ħaniġbru fl-imkien dak li jaqa taħt poter ta' moneta tal-Aġenzija u r-responsabilta minna l-oħra tal-Aġenzija. Rridu kienem il-flejjes, rridu kienem il-mezzi, xogħol importanti ħafna, xogħol ibes, imma il-mezzi ma jistawx ikunu ċerti jekk l-Aġenzija ma tkunx taf se ddaħħal u għalhekk perikolus li ddaħħal l-interoperabilità u kompeti ta' sikurezza lill-Aġenzija li ma jkollix bizzejet mezzi xinajdu dwar il-periodi ta' implementazzjoni. Naħseb li titħalli bizzejet ħin l-apparaturi kollha sabiex bekk jieħdu nifs, jisibu saqajhom u jkunu sodi fuq il-periodi ta' implementazzjoni tagħhom biex ikunu jafu eżattament kif ħajapplikaw il-leġiżlazzjoni sena b'sena pereżempju. Tranzizzjoni ta' 36 xhur eżempju, xar pereżempju, din tista' tkun idea tajba Iżda meta nqisu x'qed jiġi perikolata hawnhekk aħjar noqogħdu attenti dwar il-flus u l-perjodu ta' ħin għaliex inkella noħolqu aktar frammentazzjoni. Grazzi, l-Onorevoli Parnio. Grazzi President, aħna verament nilqaw l-insaħħu ir-rwol tal-Aġenzija tal-Ferrovjarja ta' Valencien għalhekk min jitlob għal ċertifikazzjoni tal-ferroviji jista' rikorri l-IRA jew l-Awtorità Nazzjonali. Din l-eżenzjoni kollu tkun l-unika każ fejn l-applikant jista' għazel jekk jirrikorrix għal Awtorità Nazzjonali ta' Supervizjoni u nkella l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji. Rridu naraw kif nistgħu ntejbu din il-faċilità biex niċċaraw il-kompetenzi tal-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji u wessaw l-ambitu tal-kompetenzi tal-Aġenzija biex ġeddu jirrevokaw u jissospendu l-ċertifikati u l-autorizzazzjonijiet b'notifika minn qabel. Irridu niċċaraw l kwistjonijiet tal-personal, kwistjonijiet tal reċiproċità, l-pajjiżi terzi, niddefinixxu ir-reġim lingwistiku u nintroduċu periodu ta' tranzizzjoni li jippermetti l-Aġenzija biex tikber u ikolla biżejjed esperjenza u riżorsi biex twettaq r rwol ġdid tagħha. Minkejja li qed dan dan il-mekkaniżmu ta' tranzizzjoni jista' jkun xaġa simili għal dak introdott għal sikurezza fl-avjazzjoni u sigurtà fl-avjazzjoni. Aħna proponejja proponejna Żewġ fażijiet ta' tranzizjoni sentejn un bat tlet snin u nofs fejn l-istati membri jkunu jistaw joħorġu autorizzazzjonijiet u ċertifikati dejjem jekk il-Kummissjoni Ewropea u l-IRA jkunu jistaw jagħmlu monitoraġġ ta' dan, speċjalment fir-rigward il-livelli ta' sikurezza. Dejjem jekk ma jkunx soġġett għall-approvazzjoni ta' dawn l-aġenziji. Grazzi, grazzi li Robert għax xogħol li għamel fuq dan u l-kollega l-emendi. Kuntent ħafna li naħseb li sibna soluzzjoni għal xi wħud minn kwistjonijiet, partikolarment skadenzi, skadenzi strette li kienu problema fil-passat u anke l-konflitt ta' interess. Jider li sibna soluzzjoni għal dawn. Mistoqsija l-Kummissjoni minn naħa tiegħi fir-rigward xi suġġerimenti u emendi li kien hemm li jkollhom tamir ta' takigrafu għal ferroviji. Dan ħafna drabi ma ġistabiliet minħabba li kien hemm abbuż f'dawn is-sistemi. L-abbuż huwa verament kwistjoni reali fis-settur tal-ferroviji u fit-trasport tal-karozzi, eh, trasport fit-toroq, min ikun qed isuq trakkijiet jista' jieqaf b'ġemp u kompli l-vjaġġ tiegħu iktar tard. U għalhekk idur ma dan it-tamir u mal-liġi. Walek għalhekk irridu attenti dwar l-għażla bejn l għal nsej u li għarej fejn kumpanija tal-ferroviji tkun topera biss f'żona nazzjonali. Ma nemminx irrid konna għażla fuq medda twila ta' żmien, għażla per se, meta mqabbel ma' l-perjodu ta' tranzizjoni, iżda rridu niżguraw moċċar li ma jkunx hemm approċċ wieħed li applika l kulħadd bħala qafas ta' segwitu. Ma nistawx id-Deutsche Bahn nżommu l-istess flus bħal ferra zaħira per eżempju li tkun qed topera fuq 20 km, allura waċar li xi forma ta' kunċett ta' l-użu li jkun hemm tal-linji tal-ferrovija jrid jiġi meqjus biex bekk ikonna xi tip ta' kunċett ta' l-użu tal-linji tal-ferrovija. Jekk ħanażlu din ir-rotta rridu miżata differenzjata skont iż-żona ta' użu ta' dan iċ-ċertifikat tal-kumpaniji tal-ferroviji. Maħjar ikonna dan it-tip ta' ċertifikat għaliex bekk nkunu nistgħu konvinċu l-operaturi tal-ferroviji ħarsu l mill-frontieri tagħhom. Dwar istati baltiċi kwistjoni differenti għaliex l-istati baltiċi stess jistgħu jikorrispondu għal użu speċifiku ta' użu. Kont se ngħid xi ħaġa dwar kwistjoni oħrajn imma nsejċ kienet u għalhekk nieqafhom. Grazzi, l-Onorevoli Kramer. Xtaqt nirringrazzja lil Robert ukoll għal kooperazzjoni tajba li kellna u dawn il-kwistjonijiet huma marbuta ma' xulxin u għalhekk naħseb li f'kompromess nistgħu naraw li minkejja m'għandniex l-istess opinjoni dwar il-linji kollha li qed nindirizzaw xorta waħda kena klima tajba ta' xogħol bejnietna. Li għarej bħala punta kuntat waħdini fl-emendi naħseb li l-maġġoranza wiesa tista' tappoġġa dan imma fuq xi qed nitkellmu. Fl-aħħar mill-aħħar durdur tasal għal kwistjoni tal-bejn li għarej u l-NSA fejn l-organizzazzjoni lokali għamla ħafna xogħol iżda li għarej irrid ikollha l-aħħarijiet. Fuq il kondizjoniet soċjali u ta' xogħol nappoġġa l-emendi dwar dan mis kwistjoni ta' kondizjoniet ta' xogħol u kwistjonijiet soċjali manke tal-standards ta' xogħol. Xi ħaġa li jiena daħħalt l-emendi għaliha u nista' nappoġġa għaliex bekk is-sikurezza nkun nistgħu nżiduha. Li RTMS ċara semmejta qabel u tkun ħaġa tajba jekk fuq il-kwistjoni lingwistika nkun qed nitkellmu b'vuċi waħda li kieku kena lingwa wahda kienu kun aħjar. Iżda naraw li fejn dan mux il-kas, jekk ikun hemm kwistjonijiet, allura jista' tista' tintuża lingwa komuni ħasbu li jisew solva problemi ma jidher li hemm iktar problemi mill ħasbu fil-bidu. Anke fil-rigward li għarej u l-NSA jiridu nindirizzawa din il-kwistjoni għax essenzjali. Fil-rigward is-sikurezza mbagħad jekk L-autorità ġermaniża kellha toqgħod lura u l-perspettiva Ewropea kellha taplika għaliex li għarej għandu jkollu l-ħarjet. Għalhekk irid ikun hemm tranzizzjoni dal tranzizjoni anke tal-kompetenzi ma stax tkun 15-il sena x'inkella ħala taħin u xek. Ovvjament wasanna l-pass li jmiss qed insegwu l-affarijiet anke mal-Konsill u jiena pjuttost fiduċjuż meta nqis x'qed jiġri fuq dokumenti l-oħrajn fuq l-interoperabilità u s-sikurezza sibna soluzzjonijiet u naħseb li anke fuq rigward l-Aġenzija naħseb li nistgħu nsibu soluzzjoni tajba, naħdmu tajja flimkien u ġala darba naħdmu tajja flimkien issa naħseb li nistgħu nsibu soluzzjoni. Grazzi lil Robertu Sinjura Bilbaw. Grazzi l-Onorevoli Kolicek għal 3 minuti. Grazzi, ftit kummenti ftit permattuli fuq il-kapacità tal-kumpaniji. Jekk aħna rridu l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji li jarej li tkun tista' tagħti perjodu ta' tranzizzjoni u biex daqqa waħda tibda tagħmel it-testijiet kollha ta' natura teknika u ta' sikurezza tkun xi ħaġa pjuttost tabluha għaliex irrid qodu attenti li jkun hemm standards u t-test ikun jista' jseħħ anke f'ċentri nazzjonali tat-testjar. Irridu jiżguraw li jkun hemm regoli li jinżammaw li jkunu konformi magħhom u jridu jiżguraw li ċ-ċertifikati jkunu verament rikonoxxuti. Dan ikun pass importanti l-qoddim għal ferroviji. Għaliex inkella jekk dan ma jkunx il-każ, forsi rridu nħarsu lejn il-monetazzjoni jekk hux ferroviji jew infrastruttura tal-netwerk tal-ferroviji. U naħseb li hawn ukoll dan ikun pass importanti l-qoddim biex l-affarijiet isiru b'mod deċenti. Il-President, naddu għall-aħħar rapport, rapport tas Sur Kolicek dwar in-normalizzazzjoni tal-kontijiet tal-imprizi tal-ferroviji naddi il-kelma l era 3 minuti mbagħad ix-shadows. Sur Kolicek. Grazzi President. Intqal diġa ħafna fil-fatt li jorbot anke mar-rapport tiegħi. Jien naħseb li l-Kummissjoni Ewropea bir-rapport tagħha it-tieni daqqatit biex ngħidu hekk biex ikun hemm appoġġ għal ferroviji għaliex ir-raba pakkett ferroviarju hija temm tassow biex jgħin jappoġġa lill-linji tal-ferroviji, l ferroviji in ġenerali. Meta mqabbel ma' mezzi oħra ta' trasport, pal pereżempju trasport fit-toroq. Għal daqstant aħna għandna responsabilta' ħafna mid-dispożizzjonijiet hawnhekk tar-regolament li nitkellmu dwaru għandhom jiġu implementati fl-sena 2015. U tħassira lek miex ideja tajba. Minkejja l-Kummissjoni tajt li kollox wartu żgħar, iżda jien meta jiena konvint għaliex kull darba li jiena nitkellem mal-Ministri għat-Trasport, jiġifieri in-nies li wara kollox mhux dejjem ikunu jafu x'inija l-istampa ġenerali ta' din is-sitwazzjoni tal-ferroviji jgħiduli li jibżawis li ħanħasru dan ir-regolament. Jiena tkellimt anke ma' dawk tal-qdiet tal-ferroviji u dejjem jistaqsuni biex ma nħassrux dan ir-regolament jekk joġobkom. Ek jitolbuni għaliex ma tistax tuħu posta ma jistawx jieħdu posta numru ta' dispożizzjonijiet. Għal daqstant, Il-minħat emnu, dawk li għedin f'karigi ministerjali jew ta' amministrazzjoni jew inkella dawk li jafu xini situazzjoni fuq il-post. Jina ġej minn livell aktar baxx ta' dan is-settur, ħdimt għal numru ta' snin sħaħ f'kumpaniji tal-ferroviju, naħseb li kull min jaħdem f'dan il-qasam għal bosta snin jaf ftit aktar mill-ministri konċernati jew mill-amministraturi. Għandaqstant, Din id-deċiżjoni fuq tħassir ta' regolament għandha tiġi posposta minn tal-inqas sal-2019 u wara Lulju tal-2016 jew 28 ta' Ġunju 2015 il-Kummissjoni tkun tista' toħroġ b'rapport ħieros ieħor u nkun nistgħu nħarsu dan għal skadenza nittamaw sal-2017. Aħsbu ftit dwar Kosta Konkordja u l-fat li ma nħarġ rapport u għadna ma rajniex. Naħseb li għawnek jagħmel sens għalina li ikonna rapport minnaħat tal-Kommissjoni sentejn wara l-iskadenza. Barra minnek, aħna nridu li l-Kommissjoni ġala darba din dan il-regolament jiskadi, aħna rridu proposta minnaħat tal-Kommissjoni biex bekk tal-loka l-istess kompeti l-kumpaniji kollha tal-ferroviji, mhux dawk li huma l-aktar antiki imma l-kumpaniji kollha tal-ferroviji. Dawk kollha li jinsabu fuq is-suq. Imma dwar elf impriża, u għalhekk aħna ma rridux naħolqu xi tip ta' diskriminazzjoni kontra ħadd. Anzi, aħna rridu namlu l-aqwa użu possibbli tad dispożizzjonijiet sabiex bekk dan ikuna beneficju tal-linji tal-ferroviji. Grazie. President, fuq din il-proposta il naqbel mar rapporter fuq l-implementazzjoni ta' direttiva biex bekk ikun hemm żona Ewropea unika għal ferroviji. Però rridu naqsmu nbidlu l-qafas legali u leġislattiv ta' dan, allura diffiċli a priori tajt minn qabel jekk isser ikun hemm xi tip ta' kumpens stabilit fir regolament għandix nabbandonaw jew le, diffiċli nina nappoġġa l-posponiment tad data ta' tħassir ta' dan ir-regolament kif għal rapporter naħseb li f'dan istadju aħjar li ma nistabilixux data fissa u nqisu il rapport tal-Kummissjoni dwar l-impatt ta' direttiva. E kif unu mistenni li jaslinna fis-sena 2017. Bekk ikun ħin biżżejjed biex niddeċidu jekk id-direttiva konċernata tista' tibqa' fis-seħħ jew inkella ix skont kif inhu neċessarju. Bekk nkunu nistgħu nresqu l-emendi li jisqu propju fuq dan il-punt. Grazzi l-Onorevoli Uġġa sa' żewġ minuti. Grazzi President. Jiena smajt id-dubi tar-rapporter Kolicek u ma nistawx nibqgħu indifferenti qudiemhom iżda jiena intenzjonalment ma rassaqx emendi għal din il-proposta għaliex inħoss li il-qafas li faslet il-Kommissjoni hija dik ġusta ġifieri ħtieġa li jkun hemm tħassir ta' regolament 1192 ta' 69 fir-rigward il-normalizzazzjoni tal-kontijiet tal-imprizi tal-ferroviji. Dan għaliex id-dubju tal-imprizi edinem, hemm nafu li dan ir-regolament ilu japplikaw issa skada madux reġġi u kien sar meta l-kontijiet tal-min imexxi l-imprizi tal-ferroviji kienu mdaħlin fil-budgets tal-stati membri singoli u kien importanti u neċessarju li l-istat membru konċernat jati jisu koll il-sistemi ta' pensjoni, il-sistemi ta' kontijiet u l-ħtiġijiet tal-infrastruttura, mod partikolari għatwetti ta' rotot fuq l-art. Għal daqstant, rridun jisu għafas armonizzat għal dawn il-kumpensi kollha meħtieġa. Però qed inqisu biss 36 kumpanija tal-imprizi li gawdu minn dawn il-kumpensi. Issa fid-dawl tal-armonizzazzjoni huwa ċar l regolament dak iż-żmien kellu sens meta l-imprizi tal-ferroviji kellhom ħarsu għawarhom mill-kompetizzjoni esterna u mhux kompetizzjoni interna bejn soġġetti differenti li jġestu l-istess servizz. Illum mhux possibbli li tagħmel diskriminazzjoni fuq dan it-tip. Illum ma tistax tibqa' tobsor li ħajkun hemm din is-sistema kif irid is-sur Zeribi u nestendu għal kumpaniji kollha, għalhekk irridu natu kont, natu rendu kont ta' din is-sitwazzjoni u nimxu lejn il-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi, ma nafx jekk hawnx iktar shadows hawnhekk, ma nafx jekk jixtux jitkellmu jekk le ngħaddu għal Michael mill-Kummissjoni. Colonel mhux qedawn u għalhekk staqsitni nippreżenta l-pożizzjoni tagħha. Grata ħafna l-kooperazzjoni u tħoss li l-istudju għal tmim ta' din il-miżura tista' sentejn wara l-ftuħ tas-suq, m'hemmx id-deċidu issa. Dawk il-miżuri li qegħdin fis-seħħ għandhom jibqgħu fis-seħħ. Grazzi Michael, il-Kummissjoni l-aħħar darba għal dan il-Kumitat, is-Sur Bakej. Naddilek il mikrofon għal 10 minuti jekk tajab għalik biex tispjega l-erba rapporti. Memx għalfejtu għal 10 minuti kollha, imma għandek 10 minuti a dispozizjoni tiegħek. Chairman, I'll try to be as efficient as you. Grazie ħafna, Sur President, għan iprofa nkun effiċenti daqsek. Mela, nishtiq nibda billi nirringrazzja l-Sinjura eh, Bilbao, Sur Kramer u Sur Zile fuq dawn ir-rapporti fuq is-sigurezza. Jena naħseb li huma konsistenti u f'ħafna rispetti huma itejbu il-proposta tal-Kommissjoni. Jena naħseb li huma utli ħafna wkoll koll għaliex jihdu fidejhom il-kunċett ta' zona tal-użu u dan il-kunċett ukoll ħajkun bażi tajba biex inkunu nistgħu nkomplu fil-passi tal-proċess interstituzzjonali. Hemm xi punti tekniċi għal dik hija l-konsistenza ta' definizzjonijiet bejn it tlet rapporti e, u l-kollegi tiegħi huma disponibbli jekk intom tixtiequ xi input fuq dan u jiena ma naħsibx li għandi bżonn noqgħod nidħol dawn id-dettalji kollha. Jena nixtieq nikkummenta fuq xi punti speċifiċi li tqajmu waqt diskussjoni. L-ewwel punt huwa fuq l-ERTMS li huwa kopert minn dawn it-tlet rapporti u għvina verament grat li tret tlet rapporters sabiex tal-li ta qed jirrakkomandaw mhux biss li RTMS eh, dwar il-vetturi ma l-infrastrutturi wkoll tkun koperta mir responsabiltajiet differenti għawek fitlet proposti. Din hija xi ħaġa importanti ħafna bħalma qal is-Sur Kramer mixin f'direzzjoni tajba biex jaffaċilitaw il periodu ta' tranzizjoni li ġi eh, tiketat bħala dizastru nispera li mhux daqshekk il-każ U fil-fat hemm ċertu ammont ta' frustrazzjoni li aħna fil-fatt implementajna parti sinifikanti ta' network permezz tal ERTMS iżda hemm ebda kontinwità u din hija xi ħaġa li hija parti minn dan il-perjeżu ta' migrazzjoni u ta' tranzizzjoni iżda Sur Kramer għandu raġun għal dak li huwa l-iżvilupp tal-proġett ERTMS eh, e innifsu il-fattur ta' interoperabilità mhux dejjem jiġi kopert kif suppost U għawek fl-opinjoni tagħna l-Aġenzija hija kritika bħala l-entità li hija responsabbli b'mod ewlieni għal dak li jagħmlu il-managers meta jimplementaw li RTMS. U grazzi tal-li saħħaħt dan il-punt fit tlet rapporti. It-tieni punt ewlieni dwar ir-riżorsi. U fil-fatem numru ta' emendi ma' prezentati fil-rapporti ma' kam il-kollegi u ħafna minnhom huma utli ħafna. Per eżempju, ir-reġistru tal-vetturi jina naħseb li dina xi ħaġa tagħmel ħafna sens. Ovvjament anka l-kompetenza li wieħed jagħmel monitoraġġ, l-entitajiet ta' investigazzjoni, jiġri hemm numru ta' emendi f'din id-direzzjoni u aħna nilqawhom. Iżda ovvjament huma l-koll għandhom implikazzjoni sinifikanti għal dak li huma r-riżorsi li kienem xi membri diġa eh, semmew il-kwistjoni tar rizorsi. U il-punt huwa fit-tmim tal-proċess l-awtorità budgetarja ħatkun tista' tasal għall sfidi li l-autorità leġislativa ħat ippreżentala għal dawk li huwa ir-rwol ewlieni tal-Aġenzija. U ovvjament aħna ħankunu disponibbli biex ngħinukom biex tagħmlu l-evaljazzjoni tagħkom tal-implikazzjonijiet meta l-proċess mbagħad ikun mexa l qudiem U l-aħħar mm, kwistjoni dik ta' timing u trasferiment progressiv ta' responsabilità lejn l-Aġenzija aħna proponejna li din issir wara il-perjodu ta' traspożizzjoni ta' sentej ta' direttiva ta' sikurezza u l-interoperabilità. U jena naħseb li il-bżonnijiet tal-industrija li kunem proċess aktar effettiv, effiċenti, U ovvjament, in-negozjati interistituzzjonali xorta waħda ħajjeħdu l-ħin tagħhom u tul dak iż-żmien l-Aġenzija ħataħdem flimkien ma l-Aġenziji ta' Sigurezza Nazzjonali u nixtieq nikkonferma dak li għadt aktar qabel għax l-Aġenzija ħatkun f'pożizzjoni li wara dak il-periodu ta' putta tranzizzjoni tieħu r-rwol tagħha u responsabiltajiet tagħha. Mbagħad hemm ovvjament il- razzjonal dwar il-kwalità u l-tasib ta' sigurezza, iżda jekk il-Parlament jimxi din it-triq, dan ħajmexxi, anzi, dan ħajamel in-negozjati mal kummissjoni naqrizja diffiċli anka għal periodu ta' tranzizjon ta' ħames snin li ġi propost. U dawn huma affarijiet li rridu nżummu f'moħħna. Punti l-oħra li kelli huma punti tekniċi fuq l-emendi infushom u dawn l-aħjar li nkopruhom b'mod bilaterali mal-istaff mar-rapporters jekk permetturi. Issa fuq ir-rapport ta' Sur Kolicek u l-iskambji aħna minn evalwazzjoni tal-użu u tal-utilità ta' dan ir-regolament ta' dan il-regolament storiku u eh, skadut, l-ewwel aħna nemnu li da ma jżid xejn ma jagħti l-ebda valur. Li finanzjar neċessarju kollu li jirċievu l-ferroviji taħt il-kategoriji differenti kollha ta' dak ir-regolament daw diġà huma koperti u l-prova hekk hija li mhux ħafna e, ferroviji jużaw dan ir-regolament dawn huma koperti mill-leġiżlazzjoni eżistenti u kellha mill-riformulazzjoni u dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex emendati mill-proposta li għandna qudiemna issa. Għalhekk jiena naħseb li dawn l-istituzzjonijiet huma impenjati lejn ir-regolamentazzjoni aħjar lejn simplifikazzjoni u il-proposta tal-Kummissjoni dak li tipprova tagħmel. Mhuwiex daqshekk faċli wieħed jirrevoka eh, leġislazzjoni fit-trasport. Jiena naħseb li hawnhekk għal darba għandna kandidat tajjeb ħafna, l-impatt fl-analiżi tagħna huwa ta' xejn fil-waqt li il-burokrazija li fih dan il-proċess u għawek għal darbohra nishtiq nappella l-Komitat biex ħaris lejħanka minn dan, e, eh, min dan l-aspet. Nħarsu lejn il-tassib speċifiku ħafna li staw kollom l-operaturi. Dan hija xi ħaġa li tista' tiġi wkoll minn nuqqas ta' arfien dwar il leġizlazzjoni eżistenti u proċeduri oħra Għalek forsi nistaw nipruvaw inserħu moħ dawn l-operaturi fil-post li l revoka ta' din il-leġislazzjoni hija fl-interess tagħhom ukoll. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna. Sur Pakej? Mela f'dan l-istadju nixtieq nawguralek fil-ċaqliqa tal-karriera tiegħek, iġbir ċaqliqa fil-Kummissjoni stess li miss, u nixtieq nirringrazzjak tal-ħidma kollha li għamilt hawnhekk mal-Kumitat ta' Trasport għal ċertament kemm li President jiena ta' dan il-Kumitat. Għalhekk aħna minn qalbna verament nawgurawlek fil-karriera eh, l-ġdida tiegħek. Proset, grazzi. And thank you very much, uh, and thank you very much also to colleagues. Grazie ħafna, grazie u koll il-kollegi, nishtiq neħod l-opportunità biex nirringrazzja lilek, u nirringrazzja l-membri kollha kif ukoll il-personal, għal kooperazzjoni eccezzjonali li jena kelli ma'kom f'dawn l-aħħar ħames snin issa jgħidijaw. Grazzi ħafna. Okay, I go quickly down the rapporteurs that are here. Uh, Mr. Sa Al Alcadrois is not in. this, uh, Dominic has got Matteo Grossi's things to Dominic, if you can just go through that quickly. Oui, très très vite. <clears throat> Donc, euh... Mela Dominic, mela, malar, malar, fuq il-rapport eh, Mattia Grosh għanzi jishtiq jirringrazzja kulħadd tal-kooperazzjoni huwa jifhem li rridu u ċertu kompromessi u jixtieq jgħid lill-Kummissjoni li ir regola ta' kompromess u rida tajba ukoll isserraħ fuqhom. Dak li jrid huwa li tejjeb is-servizzi. U dan ifisser zida fl-impjigi, għall-inqas dik hija u mhux e, pressjoni negattiva fuq il kondizjoni ta' ħidma. U jien ukoll nixtieq ngħid li sur Pakej li kien unur u pjaċir li naħdmu fih miegħu għandna ħdimna eh, sew miegħu u jiddispjaċina li sejjer. Signora sinjura Grazzi, Sur President. Jina nishtiq u koll ringrazzja Sur Paka u tim kollu tiegħu għal ħidma eċċellenti u l-kollaborazzjoni li dejjem kellna flimkien dejjem kienu disponibbli biex jikontribwixxu eh, ma dan il-kumitat u miaj personalment eh, biex nixtieq ngħid li jina kontenta għaliex għall-inqas aħna il-koll naqblu li hemm bżonn li nimxu l qoddim hemm bżonn li nkomplu nsaħħu r-rwol tal-Aġenzija Ewropea li ħajib għanna xaħġa pendenti ġviri naraw il-tranzizjoni kif għanna namluwa fit tħin li għanna b'mod ordinat sabiex ikonna armonizzazzjoni li hija importanti biex inkunu nistaw e, eh, nġildu dawn il-frontieri li għanna fis settur tal-ferrovija kif ħankomplu inżidu l-arfin tal-Aġenzija u jina nixtieq ngħid li jiena sodisfatta li xlemendi emendi kollha eh, li prezentajna u li għandhom referenza għal persuni b'diżabilità jew mobilità imnaqsa ġew aċċettati kif ukoll il-fatt ta' reġistru u fuq is-suġġett ta' networks hemm din hija xi ħaġa rridu niddiskutuha kif ukoll eh, l-iskadenzi eh, u anka l-iskadenzi ta' tranzizzjoni għal din in-network Ewropew li tant għandna bżonn. Sur Kramer. Ivejn u kol nishtiq. Nirringrazzja l-Kommissjoni għal-Kooperazzjoni. Ovvjament jena nishtiq nuża din l-opportunità biex nirringrazzja l-Sur Pake fuq livell personali. Aħna kena ħafna diskussjonijiet, ovvjament mhux dejjem konna tal-istess opinjoni, iżda jena naħseb li kena ċertu ammont ta' rispett reċiproku. U jena meta nara lilu u s-sur meta <laughs> nara ħaddej bir-rota ngħidla eh, bir-rota. U fil-fat appoġġa il-miżura tagħna fuq in-networks tar-roti eh, u tiħ eh, ktib nispera li kollu ċans li għamil rotta tal-ħajt ta' Berlin. Iva, jino kol nishtiq nir ingrazzja Sur Ġanerika l- mod tant professjonali u kooperattiv li jihdimtu maħna għawek. U jina nishtiq e, nawguralek għal pass li mistija, kissa minn dawn il-diskussjonijiet jina nishtiq najt li għalija u għacċar li em, inqas nuqqas taftajin fil-pilastri tekniċi għalek jina nishtiq li nihdudu l-opportunita biex naħdmu s-sur kollegi. Iva u grazzi u s-sur kolliċek. Iva, uh, Sir Kramer, Kramer, jina nishtiq nara li Sir Pake għal darboħra mux bissawek fi Brussel, forsi Berlin li u ximkien iħor. Forsi fil-belti għaj stess, jekk huwa possibli. Iżdejna naħseb li wara l-iskambju ta' opinjonijiet aħna dejjem għandna noqogħdu attenti ħafna Mbżon li konna bżiet ħin u bżiet spazju għal kumpaniji kollha fis-settur tal-ferrovija sabiex huma jkun jistgħu jiddeċiedu flimkien mal-gvernijiet nazzjonali kif ukoll nassiguraw li kollox ġi regolat mod attent u b'mod korrett. Jizistu ħafna eh, kumpaniji li huma responsabbli għall-infrastruttura tagħhom u huma responsabbli wkoll għall-lotja ta' servizzi Jina naħseb li hemm madwar 40 sa 50 kumpanija li tagħmel ġestjoni tal-infrastruttura u dan ifisser li huma jistgħu jieħdu ċertu profitti u jibbenefikaw minn din id-direttiva. U aħna rridu nassiguraw li f'xi ħin fil-ġejjieni tista' tkun irrevokata. Jina nixtieq li nkomplu niddiskutu dan iżda l-għana u l-ini li għandna huwa li nejnu l-settur tal-ferroviji sabiex ikunu f'pożizzjoni aħjar. biex ikompetu ma' setturi oħra. Għalek, aħna għedinem hemm biex inkunu nistgħu ngħinu. Grazzi. Tawbis, kollegi, jena nixtieq nfakkarkom li l-iskadenza hija li il-votazzjoni ssir fis-26 ta' Novembru dan kien pis fuq ix-shadows u anke rapporteurs biex ikun jistgħu jaslu għal xi kompromessi jekk huwa possibbli sa dik id-data. U jiena naqbel mal-kumenti li smajna issa li il fuq il-pilastri tekniċi jidher li hemm kunsens ta' fejn iridu naslu. dwar il-PSO u l-ftuħ tassu un badaw kuma kwestjonijiet oħra. U jiena nixtieq nħeġġiġkom biex tippruvaw taħdmu fl-imkien. U dak li kien tajjeb huwa li kull rapporter ġi ir-ringrazzjat għall-inklusivita u jena naħseb li dan huwa l-unika mod li nkunu nistaw eh, nikkonkludu fuq dossier tant twil. Grazzi ħafna għal dan, grazzi u koll għad disċiplina, ġverament irnexxilkom iż-żommu mal-ħin għaliex issa eh, din elitni biex ikun nista' nassigura li kulħadd qal li kellu jgħid. U issa nistgħu nimxu l-qoddim. Mela, il-votazzjoni fil-Kumitat fis-26 ta' Novembru. M'għandix eh, punti taħt il-punti varji, Għalek, jina rrit najdilkom li laqat li mis u ma fi Brussel fl-4 ta' novembru fit-tlita. Għalek, narakom emmek u issa naddu għall-laqat tal-koordinaturi jekk hawn xi ħadd li jista' jsib Matthew. Grazzi. He's not coming, so we can start. Mhux ġej, mela nistgħu nibdew minn ajru. Pawza ta' ħames minuti mbagħad nibdew il laqat tal-koordinaturi.